jiġu publikati uh, waqt din il-laqa bl-ismijiet tal-firmatari u ser ikunu fil-minuti tal-laqa. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li seħ fi 17 ta' Ġunju tal-2010. Jiena nixtieq nilqa' fostna lill President tal-Kunsill Ewropew u l president tal-Kummissjoni Ewropea. Sinjuri, grazzi tal-li qegħdin hawnhekk magħna se nibdew bid-diskussjoni tagħna daqt u qabel ma nibdew bid-diskussjoni ser nibdew bil-diskors mis Sur Van Rompuy, President tal-Kunsil Ewropew, ek Mr. President of the European Parliament. President tal-Parlament Ewropew, President tal-Kummissjoni Ewropea, kollegi. Dan di kienet l-ewwel laqgħa tal-Kunsill Ewropew sa ma sirt President tiegħu u di ma kienet dominata minn urġenza kbira dan din hija laqgħa normali u deċiżjoni kienet laqgħa normali deċiżjonijiet li ħadna kienu importanti mhux biss però trattaw il-kwistjoni ekonomika u kif nistgħu ntejbu l-ekonomija u l- eh, prestazzjoni ta' ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Aħna rejna determinazzjoni politika biex nieħdu ssib l-istabilità tal-euro. Jiena rajt waqt din il laqgħa rieda biex insaħħu iktar eh, l-istrateġija tagħna għal iktar xogħlijiet u iktar tkabbir, inkluża l-istrateġija tal-2020. Bnejna fuq ix-xogħol tal-Kummissjoni wkoll fuq uh, il-Kunsill u aħna qed naċċettaw il-ħames miri headline li għandna li jintom familjari magħhom issa aħna nqisuhom bħala kruċjali biex intejbu il-tkabbir, ir-rata ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Din hija importanti ħafna jekk aħna rridu nżommu il-mod ta' għajxin fl-Ewropa eh, popolazzjoni li qiegħda tixjih u jekk aħna rridu nibqgħu fuq qudiem net fuq l-istadju dinji. Nafu li uħut minnkom din il-kamra u anka f'postijiet oħrajn u rew xi tħassib, xi diżappunti u saqsew jekk l-istrateġija tal-2020 tistax toffri riżultati aħjar mill-istrateġija tal-Lisbona li kellna qabel li hija meqjusa bħala waħda insuffiċenti. Jiena nemmen li Iva tista tagħmel dan. Aħna għażilna apposta li niffukaw fuq għat żgħir ta' għanijiet aktar milli ħafna Eh, eh, għaniet kif għamilna qabel fl-istaġġira tal-Lisbona u mbagħad spiċċaw intilfu. Aħna qed nippruvaw nintegraw eh, dimensjoni soċjali u edukazzjonali li l-Parlament ta' qed jinsisti fuqhom. Aħna ser niffukaw fuq dawk l-għanijiet u wkoll ser nibqaw naħdmu fuq dan. Ser ikunem hemm breakdowns tal-anijiet nazzjonali u kol Europe-wide aggregates u stand-down ser joffru punti realistiċi biex nkunu nistaw inqisu prestazzjonijiet nazzjonali. U kol aħna qed nippruvaw niksbu sens ta' appartenenza għal mill-istati membri tagħna biex huma ma jqisux din il-kwistjoni bħala xi ħaġa li ġiet adottata ġewwa Brussell u mbagħad li huma jispiċċaw jinjoraw iktar tard u jqisuha bħala xi ħaġa iżda għandhom jqisuha bħala xi ħaġa sħiħa mill-istrateġija ekonomika tagħhom tal-pajjiżhom. Jien nitlob lill parlament Ewropew biex ikompli jagħmel pressjoni fuq l-implementazzjoni tal-istrateġija tal-2020 Din għandha tkun parti importanti ta' kif aħna nassessjaw l-istat tal unjoni tagħna. Jiena kont kontent li meta l-President tagħkom indirizza l-kapijiet ta' statu gvern eh, fil-bidu tal laqa tal-ġimgħa l-oħra tal-Kunsell Ewropew, ġbittu l-attenzjoni għall l-istrateġija tal-2020 u din kienet xi ħaġa li l għajnija ħafna. Fl-istess ħin li hemm uħud f'din il-Kamra u f'postijiet oħrajn li urew it itħassib dwar il-metodu li ġie ntużat biex implementaw l-istrateġija. Jista' jkun li kif qalu xi wħud din hija metodu intergovernmentali xi ftit iżejjed, jiena ser ngħid sempliċement li t-titjib fil-prestazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea teħtieġ l-użu ta' qatt ta' strumenti uħud minnhom ta' kompetenza Ewropea u oħrajn ta' kompetenza nazzjonali. Fuq livell Ewropew aħna nistgħu nadottaw leġislazzjoni komuni għal suq komuni tagħna fir-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarja fuq il- kwalità ta' kompetizzjoni, kummerċ, protezzjoni tal-konsumatur u fuq kwistjonijiet oħrajn ukoll. Aħna nistgħu wkoll nagħmlu użu mill-baġit Ewropew, mod partikolari il-fondi strutturali u programmi ta' riċerka kol ir wol tal-Kummissjoni huwa importanti ħafna. L-aspetti ewlenin tal-prestazzjoni ekonomika tagħna jibqgħu f'kompetenza nazzjonali. Jekk irridu nkunu ta' suċċess, irridu nagħmlu mobilizzazzjoni tal-livelli kollha tal-gvern skont it-trattat u hawnhekk nikwota artiklu 121 L-istati membri rridu jqisu il-policy ekonomiċi tagħhom bħala eh, xi ħaġa komuni u għandhom jikkoordinawhom fil-Kunsill. Din il-koordinazzjoni għandha ssir fuq il-konklużjonijiet, għandha tkun ibbażata fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew u għandha tinvolvi eh, l-istituzzjonijiet kollha b'input min-naħa tal-Kummissjoni u l-Parlament. Aħna qed inżidu l-iskop ta' din il-koordinazzjoni l-istess mod ta' kif qed inżidu l-koordinazzjoni fuq eh, leġizlazzjoni Ewropea bħal u wkoll il-leġizlazzjoni tal-banek, pereżempju, koordinazzjoni tal-politiċi nazzjonali eh, u wkoll azzjoni komuni fuq livell Ewropew huma meħtieġa. ir ruol tal-Kunsill Ewropew fl flimkien il-kapijiet tal-gvernijiet nazzjonali wkoll il-President tal-Kummissjoni u wkoll se jieħdossib il-linja gwida u id-direzzjoni politika ta' dawn iż-żewġ elementi. Dawk li qed jien jippruvaw iġibu l kummissjoni u l-Istati membri kontra xuxin qed ikunu qed jagħmlu disservizz lill-Unjoni Ewropea. Irrid issa il-Kunsell Ewropew huwa istituzzjoni u jaħdem fiħdan l-arkitettura ta' l-Unjoni kollha kemm hi skont kif hemm imniżel fit-trattati. Dan jinkludi fost il-membri President tal-Kummissjoni u wkoll bħala President hemm xi ħadd li qed jaħdem fl-interess tal-Unjoni kollha kemm hi u mhijiex qed jirrappreżenta fl-istess ħin gvern nazzjonali. Fi kwalunkwe każ m'għandniex nassumu li l-kapijiet tal-gvernijiet nazzjonali mhomx kapaċi li jieħdossib l-interess komuni jew inkella li mhomx konxju konxji li l-interess nazzjonali tagħhom huwa fil-fatt li jkollhom Unjoni li qiegħda taħdem sew. Il-Kunsill Ewropew il-ġimgħa l-oħra ħadd deċiżjoni li fl-opinjoni tiegħi hija ta' importanza kbira daqs l-istrateġija tal-2020. Dik kienet deċiżjoni li nistabilixxu scorecard u s-sistema ta' sorveljanza biex nassessjaw b'mod aħjar il-kompetitività, l-iżvilupp u wkoll l-iżbilanċi biex bekk inkunu nistgħu naraw xejriet li mhumiex sostenibbli li huma taħsara fi stadju bikri. ċertu punti ma fukajniex fuqhom fil-passat dawn għaliex ma kienux forsi identifikati fil-trattat bħala uh, uħut mill-kriterji ta' Maastricht iżda huma ta' importanza kbira. U fil-fatt, il-situazzjoni eh, preżenti li qed niffaċċjaw f'bosta mill-Istati membri tista' tmur lura għal dawn l-iżbilanċi. L-ewra kienet vittma ta' suċċess tagħha stess. Aħna nsejna li il-munita komuni għandha bżonn ta' konverġenza u riformi zbali li jsiru saru fuq kull livell ta' gvern fl-aħħar 10 snin u għajaw inkunu onesti din hija responsabilità kollettiva. Fir-rigward tas-settur finanzjarju, il-priorità tagħna hija li jkollna sistema b'saħħitha bankarja. Aħna tlabna lill parlament Ewropew u wkoll il tal-Ekofin biex jadottaw proposti leġislattivi fuq supervizjoni finanzjarja biex jassiguraw li eh, l-European Systematic Risk Board u wkoll it-tlet awtoritajiet supervizorji jibdew jaħdmu sa mill-bidunet tas-sena d-dieħla. Il-kontributi tagħkom u tal-Parlament huma ferm importanti u r-responsabilità tagħkom hija ta' importanza kbira f'dan ir-rigward. Aħna wkoll bilna li l-istress test tal-banek ser jiġu ippubblikati eh, l-iktar tard fit-tieni nofs tal-Ulju. Aħna tlabna lill kummissjoni biex tagħmel proposti malajr dwar il-short selling u l-credit default swaps. Aħna wkoll bilna li l-istati membri għandhom jintroduċu sistema tal-levi su taxxi fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji aħna bilna li ser nesploraw niżviluppaw flimkien mal-partners tagħna tal-G20 il-possibilità li nintroduċu transazzjoni Global Financial Transaction Test. Tax. Aħna wkoll id-diskutejna kwistjonijiet oħrajn li ser jiġu diskussi fil-summit tal-G20 eh, f'Toronto fejn is-Sur Barroso ser jirrappreżenta l-Unjoni. Aħna wkoll eh, tkellimna dwar l-anijiet ta' żvilupp tal-millenju u wkoll iżvilupp ta' l-anijiet tagħna għall-għajnuniet sal-2050. Minkejja l-kriżi ekonomika aħna wkoll urejna r-rieda tagħna biex inkomplu naħdmu fuq il-bidla fil-klima. Aħna qbilna wkoll fuq il- negozjati mal-Izlanda u koll applikazzjoni tal-Estonja biex tidħol fiż-żona euro. Dawn rew sinjal ta' fiduċja fil-futur tal-Unjoni Ewropea tagħna. Aħna wkoll għamilna dikjarazzjoni fuq l-Iran li uriet itħassib li għandna aħna fuq il-programm nukleari tagħha u aħna tlabna l-Kunsill tal-Affarijiet Barranin biex tadotta il- sanzjonijiet tal-Security Council tal-Nazzjonijiet Uniti u biex takkompanjom ċertu miżuri oħrajn, iktar miżuri. Permezz ta' dan u rejna li l-Unjoni jista' jkollha pożizzjoni komuni fuq waħda mill-iktar kwistjonijiet delikati fil-politika dinjija tal-lum. Tini parti tal-laqa iffukat fuq il-kwistjoni tal-governanza ekonomika u koordinazzjoni aħjar tal-politika ekonomika. Jena rrapportajt fuq ix-xogħol li sar sissa mit-task force u li l-Kunsill Ewropew talabni li niċċekkja. Sissa kien hemm konverġenza kbira u jien għandi f'moħħi li nkompli xogħol ta' dan it-task force sa' Ottubru l-iktar tard. Jien ukoll ser niltaqa' ma' delegazzjoni tagħkom kemm qabel u wara is-sajf biex nassigura li l-kontribut tal-Parlament ikun integrat bisħieħ fix-xogħol tagħna. Il-Konsell Ewropew jilqa il-rapport ta' progress tiegħi u qabel fuq l-ewwel set ta' orjentazzjonijiet. Approva konklużjonijiet provizjonali fuq supervizjoni aħjar tal-budget u kompetitività. Hemm ftehim li għandna bżonn insaħħu il- eh, prevenzjoni tal-patt ta' kabir stabilita, sistema ta' sanzjonijiet u qed naraw ukoll li l-patt għandu jiġi revedut biex ikollna sistema koerenti u progressiva. Kien ftehim ukoll fuq l-idea tal-Kummissjoni Ewropea tal-European Semester fej permezz tiegħu l-Stati membri jippreżentaw programmi ta' konverġenza u stabilità sal-rebbija ta' kull sena u hekk jippermettu li jkun hemm rivi komuni tal-assunzjonijiet eh, ewlenin li qed jaffettwaw il-budgets nazzjonali għas snin li ġejjin, ovvjament nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-proċeduri ta' mm, budgets nazzjonali. Dan l-istadju nixtieq nenfasizza li qatt ma ġie suġġerut li il-Ministri tal-Finanzi għandhom jagħtu il-Baġit Nazzjonali il-Kummissjoni qabel ma jadduh lil parlamenti nazzjonali tagħhom. Ħadd ma kien se jagħmel xi ksur ta' kompetenza parlamentari ta' dan it-tip. Ix-xogħol tat task force għadu ma spiċċax. Min-naħa tal-Kummissjoni u mill bank Ċentrali u mill-Parlament tagħkom u mill-Istati Membri u minant kwalunkwe persuna li minn għandu kellna kontributi dawn kollha għadhom jridu jiġu diskussi. Ix-xiedeat jistgħu jeħtieġu bidliet fit-trattat u dan din hija proċedura iktar twila u se daqstan se natu priorità lil dawk il-proposti li jistgħu jiġu eh, aċċettati l-iktar rata maġla. Kien hemm ukoll konsensus li m'għandniex bżonn nikkreaw istituzzjonijiet ġodda għall governanza ekonomika tagħna iżda li nagħmlu użu aħjar ta' dawk li diġà għandna. Deċiżjoni speċifika xi kultant tkun meħtieġa fuq livell tal-pajjiżi taż-żona euro u meta jkollna summit ta' zona euro kif diġà għamilt jiena darbtejn dan ikun fuq livell tal-Unjoni kollha tagħna u l-aspetti kollha għandhom jiġu deċiżi. Jekk aħna qegħdin fi żona euro jew le aħna interdipendenti ekonomikament u qed naqsmu ownership komuni tal-ikbar suq dinji. Dan huwa livell li id il-maġġoranza tad deċiżjonijiet Ewropej għandhom jittieħdu permezz tal-proċeduri tal-Unjoni tagħna. F'dan il-kontest għandu jsir kont it-trattat u l-Kunsill Ewropew għandu f'moħħu li jagħmel ir-rwol tiegħu kif suppost u jagħti direzzjonijiet politiċi għall-Unjoni fosthom strateġija ekonomika u governanza. Kollegi, l isfidi ekonomiċi li qed tiffaċċja l-Ewropa jibqgħu kbar ħafna. Aħna konna viċin ħafna lejn dizastru ftit ġimgħat ilu u għadna ma wasalniex viċin ta' post sikur. Iżda, aħna irridu noqogħdu attenti li ma naslux situazzjoni fejn id-deficit fiskali kun u l-livell ta' dejn ikun wasal frata sostenibli u jibda jeddet l kupru ekonomiku tagħna. Il-miżuri li jittieħdu mill-istati membri biex innaqsu id-deficit musser ikollhom uh, effett ta' deflation fuq l-Unjoni kollha kemm jekk ikun hemm iktar konfidenza fl-ekonomija, ikun hemm iktar investiment. Minna l-oħra, jekk infallu biex intejbu deficit insostenibli jista' jwassal għal telf sħiħ ta' kredibilità u fiduċja u jagħmel ħsara kbira ekonomika. Il-miżuri li ttieħdu huma differenti skont is-sitwazzjoni ta' kull stat membru u se qed isiru b'mod gradwali aktar mill-livell assolut hija id-direzzjoni u s-sostenibilità li ferm importanti. Jiena għandi fiduċa sħiħa li l-Ewropa ser tasal għal-bidla. Kollegi, jien nikkonsidra il-laqa tal-Kunsill Ewropew bħala passiħor ieħor importanti fil-ġlieda kontra din il-kriżi li bdiet bħala kriżi finanzjarja u saret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 Ewropea José Manuel Barroso, il-President. President tal-Parlament Ewropew, President tal-Kunsill Ewropew, onorevoli membri, kollegi. Ċima eh, l-oħra ntqajna fi Strasberg biex nippreparaw għal-summit u anki għal-G20 ta' Toronto jina tilkom hemmhekk li meta niffaċċjaw dan il-problemi ekonomiċi it-kabbir huwa risposta għal kollox li dan għandu jkun sostenibli, inklusiv, li nkunu intelligenti, nibnu fuq il-konsolidazzjoni ta' taxxa u anki riformi strutturali sabiex jiġri dan kollu, bżonn navanzaw fuq perspettivi differenti ġifin adottaw l-strategija tal-2020, narraw il-regoli supervizjoni ta' sfiq finanzjari, ikonna miżuri ambizjuzi sabiex aħna l-governanza ekonomika insaħħuha u fl-aħħar sabiex aħna l-laqa tal-G20 f'Toronto naslu hemmhekk b'pożizzjoni waħda maquda Ewropea. Jiena nista' ngħidilkom li dan il-Kunsill Ewropew mexa fl-istess eh, triq. Ġifri fil naraw fil-proposti ġifiri li kienet għamlet il-Kummissjoni u li laqahom il-Kunsill. Dan il-Kunsill Ewropew verament laħaq konklużjonijiet tajbin għax ħadna deċiżjonijiet fuq orientazzjonijiet strateġiċi li qed immexxu l u juru l-viżjoni. Ir-riżultat tal-Kunsill Ewropew bar li lin mill dak li jaqat flimkien biss l-approċċi nazzjonali u ta' perspettiva Ewropea, speċjalment fit tliet setturi il-governanza ekonomika, ir-regolamenti u supervizjoni finanzjarji u, u ovvjament dak kollu li għandu x'aqsam ma l-istrateġija Ewropea, ġifiri dik tal-istrateġija u tkabbir tal-2020. Fuq il-governanza ekonomika, aħna nafu xitu namlu issa sabiex il-Kommissjoni anki kienet diġa bħarġet bil-komunikat taħat 12 ta' Mejju, ġifri kunem sitxur eh, ta' Ewropew, politika fiskali u ekonomika, naraw eżattament li xogħol isir sow naraw li il-pat ta' u ta' tkabbi ikun iktar nsaħħuh biex jiffaċċa l-problemi, niskuraw li il affas ta' budget tal-Stati membri kun qegħdin konformi mal-obbligi tat trattat u wkoll naraw kif ma fissu intern ma jkunx hemm distorsjonijiet sabiex nkun nistgħu kopru il-suġġetti kollha u mhux biss naraw id-dimensjoni dik tal-budget. Issa għanna konsensus Ewropew li din hija verament it-triq il qudiem il pass li issa huma tal-task force li ovvjament il-President taħħa huwa il-President tal-Kunsill Ewropew, din it-task force issa tittara li mill-kliem imorru għal fatti. Il-Kummissjoni wara se tipproponi xie idejat fuq xogħol iktar konkret tal ġejjini diġà qegħdin naħdmu fuq il proposti dettaljati u salħat ta' Settembru nkunu nistgħu nippreżentawkom għax iż-żmien rridu nagħmlu użu tajjeb minnu. It-tieni suġġett li aħna l u wkoll ftejn fuq huma s-servizzi finanzjarji nafu li xogħol mhux lest hawnhekk u hemm bżonn li jkun hemm naraw li kunem regoli li jatu iktar fiduċja il-fat li problemi tal-ġejjin il-lesti għal-jom. Kif għamilna fil-Konsil Ewropew mal-Kapit tal-Istat, namel l-istess appell li għamilt il ġimgħa l-oħra sabiex dawn il propesti fuq supervizjoni finanzjarji jiġu adottati qabel qabel is-sajf. Nafu wkoll huma rekwiżiti dawk il-capital requirements il kunsil laqa eh, l-proposta tagħna tal-komunikat ta' Ġunju sabiex il-proposti it-tieni fażi tal-proposti eh, nilħu ftehim fuqhom sal-aħħar tal-2011. Dawn jiffukaw fuq ix-xogħol eh, li titwettaq il-Kummissjoni fil-ħarifa li ġej u jiena nispera li l-Parlament ikun kol lest li jagħti jagħmel il rwol tiegħu biex naslu fuq dawn. Il-Kunsill Ewropew laħaq ukoll ftehim fuq l-istress tista' l banek billi aħna nħorġu riżultati fil-pubbliku għal kull bank, dan inkunu nistgħu mhux biss nuru trasparenza, imma naraw li ma jkunx hemm distorsjoni tas swi għax inkunu eżattament nafu xinu ma l-problemi li jeżistu, nafu kif se jiġu amministrati u kif edna fil-Kunsill il-Kummissjoni lesta biex tevalwa u tagħmel l-istudji anki jekk ikun hemm bżonn l-intervent tagħna naraw ir-regolamenti tal-istati. Ix-xogħol importanti tagħna forsi l-iktar konklużjoni importanti dan il-Kunsill Ewropew kienet ovvjament dik li għandha x'taqsam mal-Ewropa 2020. Il-Kunsill Ewropew diċ aċċetta issa din l-istrateġija għal tkabbir fl-Ewropa mod sostenibli kif konnet niproponu f'ftit xarilu li u li nafu kemm ħaddem ukoll li għall-Parlament. Jina, Nisab sodisfat li aħna dan naqblu, specialment fuq il-ħames sottotitli, l-edukazzjoni, il-fat kif aħna se nġildu kontra il-faqar, dan nisħaq fuq jienax, dawn l-affarijiet ma kienux ovvi fil-bidu għal-fat li l-istati membri kienu qed jaqblu biex jaħdmu flimkien għal dak li normalment huma kompetenzi nazzjonali li lesti u kol nibdlu l-femiet fuq livell Ewropew fuq dan il-27 kap ta' statu ta' gvern għamlu ħadu l-impenji tagħhom, impenji importanti il-fatt li meta inti tkun kap ta' stat, tkun ukoll tagħmel il-parti tiegħek biex tkun mexxej tal-Ewropa, importanti dan il-punt. Il Umbagħad dan l-impetus li ta' dan il-Parlament kien verament bżonjuż biex għana nilħu dan il-rizultat pozittiv u għal dan nirringrazzjakom għal darbohra. Nishti u kol, nirringrazzja l-President tal-Parlament, għax fl-ewwel parti ta' xogħol tal-Kunsill Ewropew, eh, verament wera biċċar kemm kien importanti li nilħu ftejim fuq dawn is-suġġetti semmejtilkom. Nixtieq għalhekk nerġa' nirringrazzja din dan il-Parlament għax-xogħol li qegħdin tagħmlu fuq l-istrateġija nispera li tkomplu bl-appoġġ tagħkom fil-futur għax intom tafu bħali li qed baqanna ħafna xogħol x'nagħmlu. Hemm bżonn niddefinixxu ċertu kwistjonijiet dak li għandu x'qasam l-implementazzjoni matul fis-seħħ ta' din l-istrateġija. Fil-fatt, issa għedin niffaċċjaw il-bicċa xogħol ibsa li indaħlu fis-seħ dan kollu li qed pritkaw li ninvolvu n-nies is-soċjetà ċivili għalhekk jiena nilqa l-idea ta' l-ownership tal-istrateġija anki mill-istati membri tagħna għax din mandiġ tiġi konsidrata bħala l-istrateġija ta' Brussel jew ta' Strasberg. Trid tiġi imqisa bħala strateġija li timobilizza s-soċjetà tagħna. Il-Kummissjoni se jkollha dawn l-inizjattivi flagship l-iktar importanti ġifieri għal dimensjoni Ewropea tal-istrateġija taħdem fis-sieħ mal-Istati Membri biex ukoll tiżviluppa dawn il-programmi ta' riforma nazzjonali Is-suċċess jiddependi ħafna mix-xogħol ta' dan il-Parlament, il-xogħol li tagħmlu fil-kostituenzi tagħkom, soċjetà ċivili mal-kollegi mal-partner soċjali, ma' soċjetà kollha kemmi. Din dan se jkun sforz komuni għal xhur u għasnin li ġejjin. Dan l-approċċ Eh, tina verament pjattaforma soda bil-preparazzjoni għall tal-G20 biktar tardin din il ġima eh, biex nuru eh, verament li aħna meċċeja tajbin illa għam il-G20 mill-2008 l-ittra li kribna fl-imkien jiena u Survan Rompoy aħna Deċa edna li l-kollegi tal-G20 xinu għal-program, xinu għal-prioritajiet tal-Europa. U għall ewwel darba l-Unjoni Ewropea, apparti l-Istati membri, għamlu pozizjoni fl-imkien għal dak li kollu li għandu xaqsam għal priorità tagħna għal xogħol globali dinji. Mela, ix-xogħol għaddej u għandna skadenzi ċari għal ġejjini. Din hija l-isfida li naħna nistgħu waslu lil partners nara fuq livell dinji. Nafu li hemm ċertu kontroversi per eżempju l-problema ta' taxxa tal-banek u anki din il-Global il Financial Transaction Tax nafu ġifri għat rridu naħdmu fuq dawn biex nala il-suċċess tal-Kunsil Ewropej ta' ġimgħa oħra juri kemm verament l-Unjoni Ewropea tista' tkun effettiva meta tikkonċentra fuq il-prioritajiet ġifiri fuq l-isfidi ġodda rridu noqogħdu attenti biex ma naġlux noħol u affarijiet ġodda, strutturi ġodda e, dibattiti li għatma jieqfu fl-istituzzjonijiet, anzi rridu natu fiduċa fl-istituzzjonijiet li għanna li jeżistu, nappoġġjaw nappoġġawhom, nejnuhom sabiex inkunu nistgħu naslu kif rajna li kapaċi nagħmlu l-ġimgħa l-oħra. Onorevoli Membri, qabel nagħlaq nixtieq nifraħ il-Parlament, il-Kunsill u anki l-rappresentant Oli għal mod kif tret u negozjati dwar l-External Action Service. Aħna nilqgħu dan il-ftejjim li qed jifformula servizz, ġifieri dipartiment ta' il-relazzjoni esterni tal- europa fl flimkien ma' Sinjura Ashton dan se jkun parti minn servizz pubbliku tal-Europa. Il-Kommissjoni verament ħadmet bissieħ ma' din il-Parlament l-istituzzjonijiet l-oħra sabiex niżguraw li dan is-servizz ikun jista jibda xogħlu mill-aktar fis waħda mill-innovazzjonijiet mill-affarijiet ġodda tal-Trattat ta' Lisbona li se tisir realtà. Il-Parlament Ewropew jista' jorbot fuq il-Kummissjoni biex jiddefendi l-affarijiet tal-komunità għax dan huwa l-mod li nofru riżultati liċ ċittadini tagħna. U verament naħseb li dan il-Kunsill Ewropew stajna naraw il-progress li għamilna f'dan il-proġett tagħna komuni għall-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mr. President, għad-diskors tijak issa għal partiti għall-IPP, Signora Votman Cole. Nirringrazzjak, President, il-grupp tal-IPP jilqa il-fat li matul il-presidenza ta'kom, il-Kunsill ħapassi eh, importanti ħafna l-qoddim biex intejbu l-governanza ekonomika fl-Europa. L-approċ komuni u kol fil-G20 għax il-krizi titlob li aħna verament nkomplu naħdmu wisjaħ flimkien biex l-euro tkompli il-fiduċja s suq finanzjarji għaċ-ċittadini tagħna l-Parlament jaqbel mal-fatt li aħna nsaħħu il-patt ta' stabilità ta' tkabbir hemm bżonn li ndaħlu s-sanzjonijiet, imma kollox se jiddependi għal-mod kif din it-task forsi se timplementi timplementi dawn l-affarijiet l-IGC mhux setejna norġu l-kriżi. hemm bżonn li konna approċċ ta' governanza tal-komunità. Ġifieri il-Kummissjoni hemm bżonn intuha rwol imsaħħaħ. Sur Barroso, hija ħaġa tajba li inti settina proposti iktar dettaljati fil-xhur li ġejjin il-ġimgħa l-oħra tinna lill-Kummissjoni hija il-Gvern Ekonomiku tal-Ewropa. U fil-plenarja ċafċaf nilek għal dan Imma dan kollu juri li verament inti il-drittijiet id-dritt li għandek li toħroġ bl-inizjattivi trid tisfrutta kif kemm jista' jkun. Meta wieħed iqis il- il-xol mm, il-tkabbili jem bżon li naraw fl-istati membri nafu li parti l-SMI għandhom il rwol importanti kif tista' inti tinvolvi l-istati membri fi u jagħtu impenn il-grupp tiegħi jitolbok li, ta, li fit-task force tagħmlu iktar proposti konkreti. Għax sakemm ma nagħmlux dan jista' jkollna strateġija tal-Lisbona t-tieni waħda li ma tkunx qed tiffunzjona dan ikun tkun aħbar tajba għal ħażin anzi għaċ-ċittadini tagħna. Sur President, inti tlatna li niddeċidu ta' malaj fuq il-pakket ta' supervizjoni finanzjarju ma taf tajjeb jekwis li il-problema mhux fil-Parlament, ma fil-Kunsill għax il-Kunsill mhux lest li l-rapport ta' De Rozier minn rapport jagħmlu regolamenti. Anki matul il-presidenza Spanjola dan rajni jiġri għalhekk inti tittappella l-kollegi tal-Kunsill tiegħek biex jaħmu pal-parlament, juru li huma verament huma lesti li jaħmu l-qoddim. Dan huwa eh, essenzjali. Grazzi ħafna. Issa, l-onore, il-senjura eh, Uskok għas-Soċjalisti. Grazzi ħafna, President. 14 il elf barmil ta' l-ilma edin jorġu fil-golf tal-Messiku kull-jum. U fil-tramuntana tal-Europa, qed jaraw li żejt jaslilhom mill-Gulf Stream. Aħna b'dan il-mod naraw kemm aħna vulnerabbli. U ħadd ma jista' jgħix għal rasu f'din id-dinja tagħna għax kollox għandu rabta ma' xi ħaġa oħra. Għalhekk hemm bżonn naraw kif se morru għal l-enerġija rinnovabbli. Nerġgħu nqisu b'mod kompletament ġdid u innovattiv is-soċjetà tagħna. Ħafna drabi nadottaw riżoluzzjonijiet imma dan mhux biżejjed għalhekk hemm bżonn minħabba l-kriżi li minħabba l-kriżi ekonomika nitilfu din dawn il-prioritajiet li ħarbulna. Hemm bżonn rikonnexxu l-fatt li l-ambjent tagħna huwa vulnerabbli. Dan ovvjament jiddependi mill-sitwazzjoni mill-swieq finanzjarji għax daw jirreaġixxu għal dejjem kien minn dejjem kien hekk ħafna drabi e, kien hemm min jaħseb li tkun ħaġa tajba li finanzjarji huma daqstant b'saħħithom. Imma bekk qed naslu għal regolamenti għal dawn is swieq finanzjarji x'ħaġa importanti ħafna. Jekk wieħed jagħti daqqatajn dak kollu li għaddej fl-istati membri l-forzi tas-swieq li ġabu ħafna problemi finanzjarji, nerġaw lura għal din il-kwistjoni ta' vulnerabilità. Speċjalment meta rridu daħlu fis-seħ dawn il-regolamenti naraw li deċiżjonijiet ta' tnaqqis fenomenali fil-infiq tal-istati u għalek għedin nġibu problemi għall-irkupru tana stess. Il-krizi tista issir tinqaleb friċessjoni l-istati membri jista' jkun li jgħaddu minn dan għalhekk hawnhekk qed naraw li hemm riskju ta' iktar danni. Danni għal dak li qed nippruvaw insalvaw. Jiena qatt ħafna attenta dak li qal Sur Van Rompuy u kellu raġun jgħid dak li qal. Imma hemm ħafna arkitettura fl-opinjoni tiegħi imma m'hemmx id-dimensjoni umana f'dak li smajna qed nitkellmu fuq ġlieda biex insalvaw l-ambjent l-swieq finanzjarji, imma xanna xnejdu fuq il-qat kbir in-numri ta' nies li qegħdin jitilfu l-post ta' xogħol tagħhom. Grazzi ħafna issa l-grupp tal-Liberali Sur Verhofstadt. Grazzi ħafna l-ewwel net Sur President nixtieq ngħid li huwa ovvju l-istati membri tal-Unjoni għandhom ruol importantissimu fl-istrateġija ekonomika tal-Unjoni u anki ta' zona l-Euro fiex snin ġejn. Imma l kwistjoni l-iktar importantija oħra. Illum l-iktar kwistjoni importanti hija min se jkun responsabli tal-kontroll kontroll u min se joħroġ bis-sanzjonijiet jekk ikun hemm xi stati membri li jkunu qegħdin jiksru regoli. Hawnhekk huwa il krux ta' kollox. Il-kontroll se jagħmlu l-Istati Membri huma stess, il-Kunsilli ġifieri, u l-Istati Membri jistgħu jagħmlu sanzjonijiet eh, kontra jom stess, jew se jkollna xi istituzzjoni komunitarja tal-Unjoni Ewropea. Jien naħseb fuq dan irridu nifukaw illum. Din hija l-iktar ħaġa importanti lum naħseb li mawħat hawnhekk f'din il-Kamra li jaħseb li l-istati membri se jaslu biex jagħmlu sanzjonijiet kontrihom. Dan ma seħx fil-passat għaliex għandna nimmaġinaw li se jsir fil-ġejjini fit-trattat ta' Lisbona għax ma kien hemm l-ebda sistema ta' kontroll indipendenti minn ta' kontroll miex istituzzjoni indipendenti li tikkontrolla l-Trattat ta' Lisbona xejn ma ġara. il patta ta' stabilità ta' tkabbir l-istess ħaġa meta l-pajjiżi żgħar ma kienu fiksur eh, kena ngħixu traġerja tal-Greċja u meta l-kbar, l-pajjiżi l-kbar, Franza u l-Ġermanja x'jiġri nafu x'iġri rajna xġara b'daw il-pajis il gbar Iġifri ma jista' jkun qatt li l-istati membri jduru kontra jom stess. U għanna rezoluzzjonijiet li ġew adottati għax aħna konvinti minn dan għaddew b'mod unanimu. Naħseb jume ilu biss. Il-President tal-Bank Ċentrali Ewropa u Sur Tħixe għal l-istess affarijiet tal-istess analiżi f'dan il-Parlament ġifiri il parlament Ewropew, l-Kummissjoni Ewropea, l-President tal-Bank Ewropew, ċentrali Ewropew, e, tsri għalli forsi jista jkun istituzzjoni oħra, imma jina ma naħsibx li huwa l-każ, imma il-metodu komunitarju li l-istituzzjoni Ewropea trid trid li tara li x-xogħol isir. L-istati membri jridu jdaħlu fis-seħ l-istrateġija fil-politika ta' kuljum, fix-xogħol politiku ta' kuljum f'pajjiżhom. Dan li għandna bżonn, Sur President, għandna bżonn dan fil-platta stabilità ta' tkabbir fl-istrateġija 2020 u għandna bżonn dan fil-istrateġija ta' kompetenzi li se nkunu qed niżviluppaw fix-xhur ġejjin. It-tieni punt, Sur President, huwa fuq supervizjoni finanzjarja. X'inhi fejn il-problema hawnhekk? Mela l-problema hija li l-mexxejja tagħna imorru fil-G20 u ma jistgħu jgħidu xejn fuq din is-supervizjoni finanzjarja. Għaliex? Għax il-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea l-Ekofin f'Diċembru reġa' lura fuq il-proposta tan tajba tal-Kummissjoni ibbaza kollox fuq ir-rapport tal-Arrozier. Ġifiri, il-messaġġ mhux hawn irid jgħaddi, il-messaġġ irid jasal għand il-Ministri tal-Finanzi għax iridu jmorru lura fuq il-proposti tagħhom u jimxu mal-proposta tal-Kummissjoni. Il-proposti tal-Arrożjeru tal-Kummissjoni huma bbażati fuq Awtorità ta' Supervizjoni Ewropea għal Banek. Din hija l-proposta ftit klim. Il-Ministri tal-Finanzi fil kofin ta' Diċembru xamlu daw għalu hemm bżonn koordinament bejn il-National Supervisors li fil-kriżi finanzjarja ma kellhomx riżultati tajbin. Ma kien hemm l-ebda su eh, supervisor nazzjonali li tal-allert u issa qed ngħidu għandhom bżonn jikkoordinaw aħjar bejniethom. Le, mill-Kunsill Ewropew bżonn issir pressjoni fuq l-istati membri fuqhom stess fil-fatt biex kemm jista' jkun joħolqu jaċċettaw din l-idea ta' awtorità ta' supervizjoni fuq il-banek li tkun fuq livell Ewropej. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. President. On behalf of... Uh... Grazzi. Fisem il-ħodor tal-Parlament Ewropew, il-Viċi President, il-Ko-President, Signora Harms. President, Signori. President tal-Kunsill. Jena nishtiq ngħid li hemm min qed li l-summit tal-ġimgħa li għaddiet huwa wieħed normali. Il-metodoloġija hija li ma rridux nqarqu li nafusna li din hija xi ħaġa normali li jkollna kooperazzjoni Ewropea li s-summit ikun biss sitzijat u li xejn ma jenat bil-fors li wassal biex il-monita tal-euro tkompli tmur lura. Dan huwa li qed jagħmel il-Kunsill u issa mhux ir-rwol tagħkom li tejnuna li inkomplu f'dan il-qerq. Naħseb li għandna viżjoni ċara biżejjed u d-dimajnejna, ma mdekx għalfejn toqgħod tajdinna x'qiegħed jiġri għaliex il-tmexxija ekonomika Ewropea ma tansejra tajjeb u naħseb li f'ċertu waqsma intom tistgħu tarfuh dan, jiena naqbel magħhom magħkom. Ir-rapport l Rozier semmejtuh sur Barroso, sur eh, Van Rompuy, x'inhi sensazzjoni tagħkom wara diskussjoni tul li damet sena wara ħafna monitoraġġ u supervizjoni. Iżda il-Kunsill kull jgħid huwa le aħna ma nistawx natu din l-entità ta' monitoraġġ rwol ta' li tagħmel intervent hija xi ħaġa ta' kompetenza tal-Istati Membri. Din hija xi ħaġa assurda ma naqblux magħha u għalhekk fuq il-livell Ewropew aħna nħossu li rridu iktar minn għandkom jekk intom tridu l-appoġġ tagħna. Aħna f'dan dan il-Parlament Ewropew nixtiequ li jkollna ċertu regolament jew Eh, direzzjoni fuq problemi fuq assi tossiċi fir rigward is-swieq finanzjari li jistgħu waqfu l-kummerċ u għalhekk għandna waqfu dawn il-tip ta' prodotti. Il-hedge funds, il-tax havens, il-pagamenti tal-ġestjoni dawn huma kollha perikolużi u anke livelli perikolużi tal-bonuses li jitħallsu. Dawn l-affarijiet irridu nħarsu. Mbagħad irid ikollna trialogu fuq l-oqsma kollha tal-finanzi u fuq il-monitoraġġ tal-finanzi, iżda mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni u l-Kunsill kull ma jagħmlu huwa li sabtu saqgħu eh, ma nartu jgħidu le ma rridu nagħmlu xejn. Nħoħna nħossu li l-Parlament Ewropew ikollu r-rwol tiegħu ikollu l-jett tiegħu f'dan il-metodu komunitarju wkoll. Għandar boħra, fil-rigward taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji, nittamaw li tasal għal 20. Nishtiq li nemmen li ek ħajkun u għalek ħanqot nara se joħroġ mill-laqa ta' Toronto. Iżda jekk tkun hemmhekk sur Barroso żgura li inti jew min jkun qed jirrappreżentak li ikun hemm pożizzjoni maquda Ewropea waħdanija li dina tasal dejjem smajna sur Juncker u nisoħrajn fi summits, iżda zgura li dan tħejjuħ li daħlu din it-taxxa ta' finanzi fil-żona Ewropea fil-żona ekonomika Ewropea din hija xi ħaġa li tistgħu tintroduċu. Inkella tkunu qed tużaw summit sempliċement biex tqarqu bil-ċittadini Ewropej li jistennew aktar mis-summit. Fir-rigward il-strateġija tal-2020, jekk nagħtu ħarsa lejn il-Greċja jew l-Ispanja jew Spanja, jew forsi strateġija komuni biex ikonna politika jew direzzjoni komuni biex naraw x'jista' jwassal l tkabbir sostenibbli. ċanna fidejna, x'inhu ma l-għoddu disponibbli għandna ħafna klim fira bħal pereżempju fl-istrateġija tal-Lisbona, żvilupp sostenibbli. Tista' tajda kemm il-darba trid iżda tinstema' sabiħa għal ftit żmien u mbagħad ma tantx tista' toqgħod tirrepetiha fil-vojt. Irid ikun hemm flejjes disponibbli iżda dan mhux il-każ. U bħala politiku Fisem il ħodor jiena għad nħoss li m'hemmx argument li jipperswadina li ma nħarsux lejn l efficienza per eżempju, lejn il-ħarsin ambizjuż tal-klima. Dawn għandhom ikunu lan tagħna tkabbir. Fil-Ġermanja bħalissa kulħadd qiegħed jgħid li hemm irkupru fil-industrija tal-karozzi per eżempju, kulħadd qiegħed kuntent għaliex iċ-Ċiniżi qegħdin jagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni imbat naraw id-diżastru taż żejt u anki issa metta kankun fallam. U għalhekk l-Ewropa s'issa għadha ma fimmitx xi tfisser l-iżvilupp sostenibbli. Grazzi tal-ismajtuni. Grazzi ħafna. Issa Sur Kirkop għal l-ICR. Uh, President, il-Konsill Ewropew ifoka fuq ir-riforma tal-Ewropa, xi ħaġa li aħna dedikati ferma liha, iżda jena xtiq ngħid xi ħaġa dwar l-Iran. L-Iran, il-President tal-Iran huwa wieħed mill-iktar setat eh, rispettati fil-Levant Nofsani għandhom ħafna talent u għalhekk aħna nixtiequ nidħlu f'diskussjoni magħhom biex nitrattaw kwistjonijiet jaħarqu li huma tant importanti bħalissa. Jiena ltqajt ma' rappreżentanti tal-Iran u provajna naraw x'inhuma dawn il-kwistjonijiet jaħarqu. Iżda hija kwistjoni ta' diqa li l-Iran qiegħda fidejn dawk li ma tantx għandhom għal qalbhom il-tħassibiet ta' ċittadini jew tal-ġirien tal-Golf għatem il-program nukleari li għet jużaw li għet ikompli jiskala din it-tensjoni fl-Iran. U jekk għandhom il-jiet li kabru il-nuklear fil-Iran ma nix namlu xkila li jom. Iżda jekk ma jkunx hemm periklu għal komunità internazzjonali u għalhekk l-Unjoni Ewropea tkompli żid il-pressjoni biex tikkoopera biex l-Iran tikkoopera mal-komunità internazzjonali. Inkella aħna ħanifriżaw il-banek jew il rizorsi tal-gass jew ftejjemiet oħra ta' kummerċ aħna għanna l-istrateġija u nittama li konna xogħli paddejja ma' ħaffarijiet li ma tantx naqblu fihom fid-dettall iżda nħossu li jkun żvilupp pożittiv għall-Unjoni Ewropea jekk konna azzjoni waħdanija rridu sħobija, rridu anke kummerċ kemm fiħdan l-Unjoni Ewropea u lilin, rridu neħu xkil burokratiċi, il-piżijiet fuq il- il-negozjanti tagħna u l-kumpaniji dan nirdu naqsuhom. Ir-regolamentazzjoni żejda tkun tieħu posta regolamentazzjoni għaqlija jew inkella inqas regolamentazzjoni kemm għall-euro kif ukoll għall-futur ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Id-deficits budgetari ovvjament irridu jitnaqsu għal dan l-għan. Fir-Renju Unit aħna seħebna ma' oħrajn li qed jieħdu dawn il-passi drastiċi iżda neċessarji Il-budget ta' emerġenza tagħna kien drammatiku l-bieraħ iżda bħalma għal il-kanċellier ta' il-kanċellir din kien meħtieġ u għalek aħna rridu nespandu rridu nkatru l impjiegi u tkabbir u settur privat jista' jagħmel tajjeb għal dan il-ġit u jkatru aħna rridu nifukaw fuq passi konkreti biex napoġġaw l-euro. Jiena pajjiżi mhux parti mill-euro l irid jissieħeb, iżda aħna rridu li l-euro tkun ta' suċċess, iżda li icr iħoss li rridu mmexxu t tmexxija tal-euro mingħajr deċentralizzazzjoni u billi ma natux iktar poter il-Brussell għaskapitu tal-istati membri. Aħna laqas irridu l-istati membri li jappoġġaw il-membri ta' zona euro għaliex hija responsabilità tal-membri ta' zona euro li jappoġġaw lilhom infushom. Aħna rridu li nżommu mal-obbligi tal-istati membri kollha periodu ta' relazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea tidher li qed titmim li qed tintemm hemm ħafna sfidi li għandhom ħafna għal-qalbhom il-kapitaliżmu awtoritarju għalhekk aħna għandna bżonn riformi sabiex bekk niżguraw li nkomplu niżviluppaw il-lejxin ħieles tagħna ma nistawx inkomplu bi-status quo għalix inkella ħan nispiċċaw ninqerdu. Grazie. Dziękuję za wystąpienie. Grazie ħafna għal diskors li tiegħek. Issa is-Sur Biski għal Guenġiel. Vielen Dank, Herr Präsident. Grazzi, President. il rizultat tal konsil Ewropew ta' nar il-ħamis tal-ġimgħa li dawn il-konklużjonijiet irridu jitħarsu bħala il-tweġiba għal situazzjonijiet importanti Ewropej. Irridu naraw li nsolvu l-kwistjonijiet fiskali u finanzjari u għalhekk x'inhuma l-proposti li qed nagħmlu liċ-ċittadini Ewropej, l-isfiq finanzjari Ewropej sabiex naraw xetimur imur ħażin fis-sistema. L-istqarrijiet tal-Kunsill jgħidu li l-banek irridu jarfu fuq jom l-ispejjeż u l-attivitajiet tagħhom tġi aktar regolamentata. Jiena naqbel ma dan iżda sa dan it-tant ma tantx għandi rida li nemmen dawn il-klim sbieħ. L-ewwel nett għaliex taxxa fuq il-banek qed tiġi deċiża minn għandhom iżda m'hemmx unanimità fl-Unjoni Ewropea. Fil-pajjiżi oħrajn tal-G20 musa jkunem jkun hemm qbil u għalhekk l-implementazzjoni ta' deċiżjoni bħal din ma tantx hija realistika. Tieni net, l-introduzzjoni ta' taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji hija biss prova u għalhekk jien għandi dubju kbar li l-atturi tal-swieq finanzjarji ħar morru li lin minn spekulazzjoni ta' taxxa bħal din jew inkella lil ġewxrin li ħtassew ħadd iħu deċiżjoni bħal din rridu miżuri aktar riġidi fir rigward deficits nazzjonali f'każijiet ta' kriżi u dawn iservu sabiex iwaqfu il-finanzi pubbliċi u iwaqfu jillimitaw għall-inqas il-konsum pubbliku u ovvjament minħajbat l-iktar u dawk l-aktar vulnerabli u dajfa. Din hija mod kif l-stat soċjali jissikka ċenturin u għalhekk l-istrateġija tal-2020 qed jiġu perikolati f'dan ir-rigward. Taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjari Ewropej, l-Eurobonds, il-taxxa ekoloġika, dawn kollhom ma strumenti biex iwasslu għal tħul ta' taxxa akbar fl-Unjoni Ewropea madanakollu qegħdin nitraskuraw dawn l-inizjattivi. Hemm ukoll kriżi tal-sisin demokratiċi tas-soċjetajiet tagħna. Pereżempju, dan jiġi kkawżat mit-tnaqqis tal-servizzi soċjali, l-żieda tal-età ta' meta tkun tista' tidħol għall-pensjoni, it-tnaqqis tal-pagi, hemm ukoll distak soċjali u anki n-nuqqas ta' għajnuna għal-foqra il-fisem il-DFD Sur Faraj. Grazzi, Sur Van Rompuy, għad-diskors tijak naħseb u rejtna għalix għanna ħafna falliment fiħda l-Unjon Ewropea. Inti saħħejt għat li għajm summit li aħna morna l-lin minn xifer l-irdum u mbagħad għandek il-ġawra, il-kwotazzjoni tad-dinja li l-Unjoni Ewropea kienet suċċess. Forsi tista' tlisten tbissima fom il-ċittadini tagħna. Forsi int toħlom wisq. Inti kont imwiddeb mill-bidunet li kien hemm bosta pajjiżi li ma jistax jitlu fiż-żona euro tu tafu li daru mar regolamenti u komplu xorta, komplejtu xorta b'dan il-proġett mortu f'wiċċ il-periklu minkejja li kontu imwessija minn qabel li l-affarijiet mhux se jaħdmu. Jien kont mistaġem il-ġimgħa li għaddiet meta inta mettejt wiċċ imbiċ li m'hemmx pjan B, m'hemmx pjan komunitarju biex jgħin il-pajjiżi bħal Greċja, Spanja u Portugal li ħaj kollom jitilqu xi darba oħra minn din il-munita li ħaj kollom imorru lura għal munita nazzjonali tagħhom ta' qabel. Kemm ħajkollhom ibatu dawn il-pajjiżi minħabba l-ħolma Ewropea? Kemm irid ikun hemm qatt? X'inhu l-livell ta' diżordni eh, soċjali biex ikunu nistgħu nżommu munita li ma tistax taħdem? U ma nafx kemm il-Ġermaniża ħajkomplu aħalsu għaskapitu ta' ħaddieħor. Il-ħaġa li nitbissem għalija hija li aħna qed nagħmlu għadanna għax aħna Ewropej, iżda rrid niftilkom għajnejkom hemm xejn bħal identità Ewropea ma teżistix. Is-saħħa Ewropea hija diversità tagħha tal-lingwa, tal-kultura u tal-istati u hija aħna l-Euro xettiċi li aħna ħankunu l-Ewropej tajbin. Dziękuję. Teraz wystąpi Pan Barry Madlener. Issa naddi l-kelma sur l-onorevoli Madlener minn non il-teġt. Ik wil als eerste... Um... Ehm, Grazie President, jena nishti nibdan billi najt li jena sodisfatt mill-elezzjonijiet tal-Olanda għalix il-partit tal-Libertà tala minn disa siġijiet tal-24 siġu għanna bżon li s-suq intern Ewropew narfu li huwa mod kif nippumpjaw il-flus għal pajjiżi l-aktar dajfa, dan irid jitwaqqaf minnu fih. Intom suppost kelkom taġiċu ħafna snin qabel meta l-Greċja prezentat data falsa u intom tmelħu bikom, kontu għamin u dim l-entuzjazmu ta'kom stess. U issa hemm għatta pajizi li edin ħabtu l-bib tagħna, il-Kurkija, il-Kosovo, issa anki l-Iżlanda li qed falli. Pajis li jrid jikompli l-kaċċa kummerċjali għal-balini u dan arra bil-banek Olandiżi intom xamiltu, rifjutajtu li taġixxu. Iżda intom qed om li jekk tidħlu fl-Unjoni Ewropea tista' tkomplu tilabu biċ-ċifri tista' tkomplu tal aħna ħankomplu nagħlqu għajnejna minħabba l-entużjażmu tagħna u dinija ta' diqa għalina. Eh, are you ready to ask a question? Yes, please. Jekk jogħġbok twiġġeb? Sur. E e Jek joġbok? Dan il-parlament mhux parlament iżda allegatament pseudo parlament. Għalhekk aħna x'qegħdin nagħmlu. U għala minna taħallas it-taxxa taħallas il-paga tagħkom. Voorzitter, daar kan ik heel helder over zijn. Wat wij hier doen is mensen zoals u bestrijden en zorgen dat de Europese burgers de waarheid horen over dit geldverspillende. Aħna rridu ċittadini Ewropej biex eh, jkun jafu l-verità dwar il-mod ta' kif dan il-Parlament qed jaħli l-flus u kif qed jipprova jdejjem ikkabbar l-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant aħna għalhekk eh, ħidimna dan il-mod. Grazzi se nagħdu l kelma lill-President tal-Kunsell Ewropew, is-Sur Van Rompuy. Kjoġbok. Kollegi, President, jina mandi lebda problema meta nisma ċertu kritika. Imma għandi problema b'dan l-approċ ġenerali. Għan nispiegalkom għalix, meta jina kontaw fil-bidu ta' marċu, marċu għanzi kien fifrar. frar, meta konna qegħdin eh, bdejna nitkellmu fuq l-ewwel fuq ir riżultati l-ewwel darba li ltqajna wara l-Kunsill Ewropew kien hemm dubji serji li konna li konna sejr nexxinna nejnu lil Greċja noħolqu pjan finanzjarju għalija u lil Greċja tkun tista' terġa' tirpilja. Tirpilja u tikkombat il-problem li kienet il taqgħet magħhom fil-qabel eh, kien hemm ħafna dubji u kienem pjan ta' 110 biljun ta' euro u l-Greċja nexxila toħroġ bi pjan ta' ristrutturat. Ma konniex nemnu li se jimxi tkun ħaġa veru di, imma pjan tal-kupru potenzjali ta' 750 biljun ta' euro li 500 biljun ġew mill-Ewropa għatma konna nemnu li sejr nesċilna aħna niprofduhom. Kien hemm minn qal il-pajjiżi tal-Mediterran għandhom kultura differenti qatt ma jistaw eh, jirpiljaw u jistaw jirriformaw ruhom kollox għal xejn imma meta nara x'qed jiġri f'dawn il-pajjiżi f'ċirkostanzi verament tal biza meta nara x'qed jirnexxilna niksbu issa u nista' ngħid li l-kultura qed tinbidel pass maġġel. Meta nisma' l-kritika fuq il-klima, l-Unjoni Ewropea għandha l-iktar programm ambizjuż li qatt teżisti fid-dinja l-programm 20-20-20 qed nagħtu bażi legali wkoll għalih bażi eh, legali li hija eżatta li hija indaqs. U meta tgħidu li ma qed nagħmlu xejn jiena niddejjaq. Ma rridx jiena niftijem bi forsi jiena għandi xi ottimiżmu qawwi ħafna Imma nixtieq ngħid li kull suċċess dejjem isa mhux biżejjed, kull ħaġa li nagħmlu qatt ma tkun biżejjed. Imma eh, daw l-aħħar xhur rajna effetti pożittivi, rajna riżultati pożittivi. Meta nitkellmu fuq governanza aħjar, ovvjament, lo il-euro enitna fil-krizi ekonomika Qatt ma nista' nimmaġina kieku xkej kienu jkunu l-konsekwenzi l-kriżi finanzjari kieku laqqas biss kellna din il-munita komuni għal 360 miljon persuna. Timmaġinaw ftit in-nuqqas ta' stabilità li kien ikonna mħabba kieku ma kenniex il juro kieku konna nerġa' lura għad-depressjoni ta' snin 30 ġifiri bi devalwazzjoni kompetitiva u di beggar my neighbor dan il-kunċett. Ma irnexilna ma naslux dak l-istadju mħabba l-fat li kellna l-euro, u għanna l-euro. Ovvjament, hemm il-problemi, hemm differenzi fil-żona tal-euro u rridu nindirizzaw dawn il-problemi jiena ma kontx hemm fl-ewwel għaxar snin tas-seklu tagħna kontx imkien ieħor. Imma min min kien minn dan l-istituzzjoni għawnek min irnexxielu jgħid u jagħti previżjonijiet fuq dan il-problemi ta', ta flus u ta' bilanċi. Tajjeb issa li kulħadd bravu wara li, li, li naddum il-problema, imma qabel ħadd ma kien kapaċi jgħid x'konna minn x'konna se ngħaddu il-fat li l-euro tkun eh, moneta stabli, hemm bżonn li l-politika ekonomika tkun iktar konverġenti u li nispiċċaw b'dawn differenzi kemm għal politika fil-linji ta' politika kif ukoll għat-tip ta' ekonomiji. Issa, fuq is-sanzjonijiet jiena nkompli ngħid li hemm argumenti oħra barra s-sanzjonijiet. Il-gvernijiet ma jaġixxux għax jibżgħu li nikastigaw, imma jekk irridu nitkellmu fuq sanzjonijiet, fit-task force se naħdmu fuq kif aħna se eh, ikonna sanzjonijiet iktar konkreti, mhux biss ġifri biex nikkorreġu xi żball dawk li għandhom deficit ta' iktar minn 3%, imma anki fil-fazi ta' prevenzjoni li għadhom ma leħqux dan eh, din iċifra ta' Tlieta fil-mija imma xorta ma jirrispettawx il-pjan ta' struttura u li għandhom djun gbar jew inkella li mhux suppost naċċettaw. Għalhekk skont it-trattat se nintroduċu miżuri li ħajmuru li l mill-patt stabilità u ta' tkabbir li għandna bħalissa se nintroduċuhom fil-fażi ta' prevenzjoni u insaħħuhom fil-biċċa tal- fil-fazi ta' meta wieħed irid jikkoreġi. <laughs> Fit-trattat ma, ma jeżistux ċertu dispożizzjonijiet. Eh, x'nista' nagħmel fuq dan? Aħna se nintroduċu ċertu mekkaniżmi din għal ewwel darba biss jeżistu fuq in-nuqqas ta' bilanċ u anki il-balance of payments, il-differenzi fil-kompetitività l ewwel darba li qed naħdmu fuq dawn is-suġġetti. Sissa qatt ma minna xejn fuq dawn. U se nkunu innovanti, se noħorġu b'affarijiet ġodda. Grazzi għall-proposti tal-Kummissjoni li se eh, toffrin dawn il-ġemat li ġejjin dawn ġifir meta nitkellmu fuq il-kompetitività suġġetti daqshekk importanti. Għalhekk dan l-uro xettiċizmu huwa bil-maqlub. Ma naqbilx miegħu li kull darba li hemm intenzjoni tajbin, programmi tajbin u riżultati wkoll infarku kollox qabel naraw eh, il-riżultati fuq medda itwal ta' żmien. Eh, noħolqu jina perswas li naslu b'dawn l-idejat li għanna. Issa fuq il- il-sorveljanza eh, finanzjarja, ovvjament aħna nitkellmu mhux biss fil-Kunsil ma mal-Ministri tal-Finanzi imma eh, ma naħsibx li hawnhekk nistgħu noqogħdu milli ma nitkellmux fuq eh, mhuwiex xi dnub li nitkellmu wkoll fuq hekk hawnhekk U mhux qed nagħmel xi karikatura din għal proposta tal-Kunsill. U il-karikatura jina mux f'demmi, ma nistax naqbel u ngħid li jisu jkun hemm proposti mbagħad il kunsell jagħmel li jrid. Imma f'dan il-stadju tant importanti, kruċjali, naħseb li ikun ta' min li kikun naħdmu ktar jitfit il-Kunsill u l-Parlament sabiex naraw li sa l-ewwel ta' jannar il-istituzzjoni li til-ġodda ikunu jistgħu jdew xogħol tagħhom li huwa tant tannu bżonnu. Fil-qasam finanzjarji l-Ewropa wkoll qiegħda minn ta' quddiem net. Intom taħsbu li fil-G20 se jaqblu jekk il-pajjiżi kollha jipparteċipaw fil-G20 mhux l-istati membri tal-Unjoni u Ah, flimkien mal-President Barroso, Barroso jien, se nipproponu jkun hemm din it-taxxa l-banek, taħsbu li li aħna ta' qed intom verament taħsbu li meta se nitkellmu fuq dan, dawn it-transazzjoni finanzjarji taħsbu li aħna se jaqilawna l-kappell, anzi, aħna se nkunu l-pionieri fuq dan. Ġifiri fl ekoloġija l-ambjent finanzjarju u setturi oħra, edin nidu inizjattivi mimlija b'kuraġġ, kuraġużi ħafna u se niddefendu għom anki fuq livell dinji. U f'ċerti setturi, per eżempju pataxxa tal-banek, diġadni hawnhekk f'din il-kamra, jekk aħna ma naqblux fuq livell dinji, se nġixxu biss fuq livell Ewropew. Anki jekk nafu li ċertu stati membri diġa qed jieħdu inizjattivi għal dan il-għan. Jena, meta kont prim ministru dan il-pajis tiegħi, Konna l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li ħadna din l-inizjattiva ta' taxxa għal banek. Għalhekk jiena attent ħafna smajt bir-reqqa imma qed ngħid li l-approċċ li għandijin hija huwa approċċ pożittiv ġifri emmin jitkritikana ma jħedġiġna biex nkunu pozittivi, mandi lebda problema b'dan, imma jiena xtaqt biss nenfazizza dawk, dak kollu li naxina niksbu f'ċirkostanzi tan diffiċli fil-ewwel tliet xhur jew erba' xhur ta' din is-sena u se nkomplu b'dan il-pass. Jiena b'nisa perswas li eh, fil xur li ġejjin eh, eh, żmien kritiku forsi ma jkunx hemm mhux kulħadd ilumna ma l-inqas nkunu nistgħu nieħdu ċertu raġun. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Barroso. Dwar domanda speċifika li saqsejtuni dwar il-pakket ta' supervizjoni finanzjarja, din supervizjoni tirrifletti riforma Ewropea għaliex l-arranġamenti il-ġodda jiddependu fuq l-arkitettura l-ġdida. Bħal pereżempju proponejna li il- il-credit rating agencies jistgħu jkunu parti fuqna l-oħra minna ta' dawn l-istituzzjonijiet għandha santu importanti ħafna li provaw niftehmu fuq dan din l-arkitettura supervisorja li l-Kummissjoni ppreżentat bħala proposta Wara li jina tlabt il-grupp tal l oli li huwa mmexxi mis-sur la Rozier biex jirrappreżentalna. Nextieq nirringrazzja lill parlament Ewropew tal-li kien daqshekk eh, ta' daqshekk appoġġ. Dan jista' jgħinna biex nassiguraw li l-Kunsill ikun jista' jimxi mill-pożizzjoni ta' Diċembru fuq xi wħud mill-punti ewlenin, eh, punti li ġew meqjusa bħala importanti ħafna mill-Parlament Ewropew. Iżda li issa kulħadd irid jikkompra jagħmel kompromess u din hija l-kwistjoni importanti ħafna li rridu nindrizzaw fl-Unjoni Ewropea. Għaliex jekk aħna nieħdu pożizzjoni li fiha nikkonsidraw dejjem li ħadd ieħor mhux qed jagħmel biżejjed, ovvjament aħna mhux se nimxu qatt il qudiem għandna bżonn ta' kompromess. U jiena nemmen li nistgħu nagħmlu xi ħaġa, nistgħu nilħu ftehim u li bosta dan jista' isegwi tħassib tal-Parlament Ewropew bħal kwistjonijiet ta' proibizzjoni ta' prodotti biex tipproteġu l-konsumaturi u wkoll l-fat li nindirizzaw deċiżjonijiet li l-ċertu kumpaniji u dawn jistaw ikunu ta' pass kbir importanti ħafna għal kunsill il-Kummissjoni tappoġġa dan ukoll u koll hemm ċertu prinċipji fuq ir-riżoluzzjoni tal-kriżi u positive guarantee, guarantee schemes u wkoll il- klawzula tal-revizjoni. Jiena naħseb li nista' nagħmlu xi ħaġa fil-ġenet li ġejjin, għadu ser ikun hemm trialogu li huwa fil-fatt importanti ħafna l-affarijiet mhux ser jisiru iktar faċli jekk indumu iktar, ikon iktar dawmien u probabbilment ħafna minn dawk li jħol u riservi bħalissa jistgħu jispiċċaw ikunu ħafna iktar diffiċli. Però ma naħsibx li huwa fl-interess ta' ħadd li jrid arkitettura Ewropea ta' vera biex nipposponu ċertu affarijiet mhux biss għaliex it-tieni qari ew nagħmlu ċara li se jagħmilha kważi impossibbli li l-awtoritajiet il-ġodda jibdew jaħdmu sar mill-ewwel ta' Jannar 2011 U għallura pratikament l-idea hija din li nuru iktar urġenza, naġlu iktar lejn l-istrateġija ġdida tal-2020 u permezz ta' governanza ekonomika u kol nisperaw bħafna mm, xogħol li ġa sar mid dispożizzjoni ta' servizzi finanzjari u jkollna sistema ġdida biex nibdew l-2011. Għal-daqstant jena nixtieq nitloq nistaqsikom kif ġa saqsejt lill president tal-Parlament Ewropew għaliex kien immedjatament eh, wara l-kontribut tiegħu lill parlament Ewropew jien labtu koll l-Istati Membri u għal darbohra ser nistaqsi l-Parlament Ewropew li fi spiritu ta' kompromess jagħmel sforz, sforz biex niksbuh dan. Ovvjament il-Kommissjoni għamle proposta, għamle proposta u aħna kontenti b'din il-proposta. Iżda il-metodu tal-komunità u koll jitratta kompromess jinvolvi kompromess, mhux biss bil noqogħdu ngħidu l-pożizzjonijiet tagħna, iżda fl-aħħar mill-aħħar jinvolvi kompromessi. And that's what, that's why... Iva, u għal tal għalhekk il kummissjoni qed il-Kunsill biex jimxi iktar il-qoddim aħna għamilna test ta' kompromess sħiħ prezentajnieh illum u ser inkomplu namlu pressjoni kostruttiva lil partijiet kollha biex dawn jiftemu. Grazzi ħafna. Issa għanna lil eh, kellima nadu għas-sur Karas. Sur Van Rompuy. Aħna illum maħniex qegħdin inħarsu lura lejn aħar ftit xhur, aħna qegħdin nippruvaw nestessjaw il-laqa tal-Kunsill. Jiena naħseb li għandna nikritikaw li nafusna dwar id-djufijiet tagħna. Irid naraw kif se nitrattaw kwistjonijiet li għand nifaċċjaw bħalissa. Ir-riżultati tanġibli tas-summit ma jikkorrispondux għal dak li smajna ġewwa Strasberg. Hawnhekk għandna bżonn naraw x'inhuma r-realtajiet. Dak li qed nistennu mill-Kunsill mhuwiex tmexxija Jiena nistenna li l-Kummissjoni turi tmexxija. Jien dak li qed nistenna mill-Kunsill huwa dan li ma joqgħodx jaħsibha u ma joqgħodx jibblokka u jipprova jappoġġa iktar lill kummissjoni Għaldaqstant jiena ma naħsibx li dan il-metodu il-ġdid, pereżempju li batu itri, se tkun idea tajba. Dawn affarijiet li renjom fil-passat 24 sija qabel is-summit bejn Sarkozy u Merkel u mant irċivejna mant Obama u irċivejna mant Van Rompuy dwar e, e, dati u proġetti, eccetera. Le, aħna ma rridux ittri, toqdux tibatu iktar itri ippruvaw ibdlu l-inizjattivi fi sforzi ta' vera li nistaw narawhom. Hawnhekk jiridu naraw x'inhu il-programm tanġibli għal xogħlijiet u tkabbir. Hawnhekk m'għandniex proġett fil rigward tal tal-G20 it-taxxa ta' tranzazzjoni għadha ma seħħitx. Hemm proġett Ewropew però hemm il-korp supervizorju għad jiġi blokkat. Qed naraw problemi li qegħdin iseħħu f'ħafna postijiet u hemm kwistjonijiet oħrajn ukoll. Ġewwa Basel ukoll Iva sar nagħlaq President, jgħid il-kellim l-istati membri qegħdin jintaqgħu u qed jaraw x'inhi defini jaraw definizzjoni tal-kapital u qed jippruvaw jagħmlu dawn l-avviżi bħala realtà. Minuta nofs, Sinjura Beres, eh, Sinjuri Presidenti, L-strategija tal-2020 titkellem fuq il-tnaqis tal-faqar. Il-tassib tagħna huwa li dawn l-istrateġiji għal-konsultazzjoni tal-budgets l awulem eh, se jimminaw dan il-kunċett ġifiri li ikonna inqas nies eh, faqar għax qed jieħdu il-fondi tal-fondi il-fondi pubbliċi. Imma meta eh, qed nitkellmu fuq eh, eh, dan ix-xogħol l-idea hija mhux li nqogħdu nikkritika huwa li jkollna dialku eh, dialogu bir-riżultati tajbin u għandna proposta. Inti tkellimt fuq il-kwistjonijiet ta' nuqqas ta' bilanċ makroekonomiċi u dak li nibżgħu minnu aħna huwa li dibattitu li jibda u jitkellem ħafna jtambar fuq l-applikazzjoni tal-pata stabilità u kabir jista' joġob il-xiftit imma fuq jninsow l-iktar affarijiet importanti li ta' din id-diskussjoni ġifiri ta' kif aħna sen inneħu dawn id-differenzi bejnietna li fil-problemi divergenzi tal-zona tal-Euro bħal City Group li eh, l-qasbissi zona Euro pala waħda issa fuq is-sanzjonijiet jgħid, Inti et eh, l-sanzjonijiet mandom jimorru għand dawk biss li għeddi għandhom id-deficit imma rridu nimmaġinaw pereżempju li jekk ikun hemm stat għaddej minn żmien ikraħ li jolli it-taxxi mbagħad dawk it-taxxi imorru fil baġit ta' l-Ewropa. Jiena naħseb li jekk innaqsu l-fondi strutturali mhux se naslu grazzi ħafna sinjura. Signora Gulach, għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signori President. Um, Naħseb il-President tal-BP eh, għadu uh, kem għal din għal li jiena nishtiq li l-affarijiet ikunu kif kienu qabel, irrid il-ħajja li kelli qabel. Tbeżżana din is-sentenza hemm ħafna nies ċittadini li jgħidu jridu l-ħajja kif kienet qabel, imma hemm ħafna nies li jmexxu li wkoll jgħidu li jridu li kollox imur kif kien qabel. Aħna nistgħu nirrifjutaw dak kollu li qed jgħid il-Parlament, li qed jgħidu l-mexejja tagħna li l-kriżi kienet waħda żgħira. Imma l-Parlament Ewropej ma jaħsibx hekk. F'Deċembru tal-2009 il-Kunsill ta' l-Ekofin permezz ta' vot unanimu ħa pozizjoni li imblokka kull ħaġa bil-metodu ta' kodeċizjoni aħna konna għedna l-affarijiet ma kienux sejrin tajbin imbagħad għal ħafna xhur, eh, ħasbu li sel unnaħal imbagħad fl-10 ta' Mejju il-Kumitat tal-ikon eh, votat it-tekst li nafuh. Għalek, eh, aħna ma nismarridux naċċettaw kollox. Aħna u koll li fl-ewwel ta' jannar ikun hemm istituzzjoni li taħdem tajjeb, istituzzjoni l komunità fejn niddeċidu flimkien ir-regoli komuni li se japplikaw għal banek u għal servizzi finanzjari sistema li ma tiddependix mill-rida tal-istati membri imma li tkun tista' istatati il-vito wkoll dawk l-istati li ma jridux li jkunu li jkollhom supervizjoni. l problema qiegħda eh, li qegħdin nittrattaw ħafna drabi ma' nis li ma jridu jaslun kien. Grazzi ħafna. Is-Sur ġusnik għal minuta. President, President tal kunsel President tal-Kummissjoni, um, membri tal-Kumitat Imko li huwa responsabbli għal protezzjoni tal-konsumatur. Aħna stedinna bosta drabi l sur Monti u huwa prepara rapport. Dan ir-rapport kien tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi iżda kellu x'noqasijiet, noqasijiet li għandhom il-mexxejja Ewropej, eh, ġifiri nuqqasijiet li jagħtu dawn l-idejat eċċellenti u jippruvaw jimplementaw dawn l-idejat eċċellenti. Kien hemm min qal li fil-Kunsill u fil-Kummissjoni qed Provaw t-introduċu xi super euro, però jien ma naħsibx ma naqbilx ma din l-idea għaliex aħna għanna esperjenza uh, fil-passat li kienet taħdem fil-perjodu tal-gwerra l-birda. Naddu għas-sur Portax. Grazzi President l fuq ir-rati li japplikaw għal banek u transazzjonijiet finanzjari jiena jkolli ngħid li kont nippreferi li jingħat inqas dwar din it-taxxa partikolari u eh, tingħata iktar kapaċità u azzjoni. Aħna ser nkunu pionieri. Dwar politika ekonomika, kif inhu possibbli għal kunsill li jgħid li jrid inaqqas il-faqar fl-Ewropa u fl-istess ħin fil-budget kollha nazzjonali dak li qegħdin insibu huma politiċi li jinvolvu tnaqis drastiku tal-infiq pubbliku. Din hija l-problema ewlenija. Kif nistgħu sostnu l-bżonn għal tkabbir sostenibbli jekk fl istessin il-politika nazzjonali kollha huma mirati lejn u wieħed biss li huwa tnaqis fil-pagi u iżidu t taxxi mod partikolari l-vatt. U għaldaqsant għalhekk għandna problema mal-Kunsill. Għaliex jisna il-Vatikan li għamel il-ħajja diffiċli ma' Jose Saramago ġewwa l-Portugal. L-idea li l-Kummissjoni se rikolla tagħti eh, permess qabel ma nkunu jistgħu jimxu iktar il-qudiem. Is-Sur varran Rompuy semma l-sanzjonijiet preventivi bil-rigward tal-politika budgetarja nazjonali. nazzjonali. vera xi tfisser din? Ma stax nifhem. Din hija xaġa ħaġa mhux aċċettabbli. Vážený pán predseda, pán Rompuy, vážený pán predseda eh, Barozo. v úvode eh, v bode 11... President, sur uh... Mm, Barroso eh, fl-introduzzjoni f'punt 11 tal-konklużjonijiet tisjieħ ta' miżuri preventivi biex nippruvaw nilqu l-għanijiet tal-patta tkabbiru stabilità. Mora li dan ġi mħabbar kien hemm diskussjoni dwar il-pajjiż li qed jipparteċipaw u x'għandhom jagħmlu biex eh, xilom jiksbu dawn id-dispożizzjonijiet. Allura irridu naraw kif ser niġbru li kulħadd flimkien u l dawk il-pajjiżi għandhom l-ikbar problemi. Irrid ikonna xi idea ta' kif ser nipparteċipaw u kemm hemm flus disponibbli. Jekk aħna nżommu l mekanizmu ta' stabilità kif qegħdin bħalissa dawk li ma foqra se jkomplu jiftaqru u dawk li għandhom id-dejn se jkollhom se jiżdidilhom id-dejn. Kellim li jmiss, grazzi President. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għax xogħlijiet tidher li sajba ħafna, però r-realtà hija differenti. Nagħtikom eżempju il-ftehim ta' kummerċ bejn l-Indja u l-Unjoni Ewropea ser ikollha impatt devastanti fuq l-agrikoltura Indjana u l-farmaceutiċi. L-Indjani qegħdin jinkwetaw ħafna fuq it-teddid tal-prosperità tagħhom u l-indipendenza. Iżda, jekk l-Indjani qegħdin iċċedu daqshekk, irdu nsaqsu x'ħajjieħdu il-kumpaniji kbar tal-Indja u jekk hux ser tiswa xi ħaġa lil ħaddiema ġewwa l-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea Ir-risposta hija l-immigrazzjoni. ċertu kooperazzjonijiet se li kollhom eh, dritt eh, biex iġibu ħaddiema mill-Indja u jieħdu post ħaddiema oħrajn Ingliżi, pereżempju fil-kumpaniji tal-manifattura tal-karozzi, eċċetera. Dan il-ftejjin bejn l-Indja ser jagħmel sara kbira l prospetti ta' xogħlijiet ta' eluf ta' ħaddiema Ingliżi tal-Renju Unit u wkoll Ewropej. Din hija ħsara kbira u ġejja kollha minn reba għall flus Grazzi. Naddu għal eh, Sur Garcia Malgajo. Żewġ minuti. President, grazzi. Dwar supervizjoni finanzjarja, il-miżuri ta' vera li hemm Huma fil-fatt il-mozzjoni ta' governanza ekonomika. Jidher però li qegħdu noħolqu xi konfużjoni hawnhekk tal għodu ir-rappreżentant u l-Presidenza eh, tal-Kunsill qalet li ingħalaq il-ftejn. Ġu konkluż. Iżda Issa mhux qed ngħidu l-verità għaliex maħniex qegħdin viċin ta' ftehim. U lanqas ma' u fidejn Presidenza tal-Kunsill li tgħidilna eżattament x'għandna nagħmlu Il-Kunsill irid jimxi iktar il-qoddim u ser ngħid kif. Dan huwa ftehim tal-Kunsill. L-unika kompetenza fuq livell Ewropew ser ikunu regoli tekniċi għall-organizzazzjoni u fl-interpretar tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Artiklu 217 kellu jkun biżejjed u jitratta Dak li għal parlament Parlament għal li banek pan-Ewropej għandhom jiġu supervizuri, supervizati minn autorità Ewropea. U l-ewwel nett ikun hemm skrutinju minn din il-Kamra. Umbagħad, it-tieni punt, dawk il-banek li e, fallew għandu kellhom jingħataw supervizjoni. U jekk dawn il-banek kumbati ikomplu jiffaċċjaw diffikultajiet, l-awtoritajiet għandhom ikollhom għatta istrumenti disponibbli biex dan ma jkollux effett nokon u il-persuni li ħassu taxxa ma jispiċaw xibatu minħabba fekk u mbagħad ikun hemm bżonn ukoll ta' fondi li jingħataw mis-settur u dan jirrispetta il-prinċipji biex bekk aħna ma jkollniex għalfejn inħalsu għal rieda ta' ħażina ta' ċertu individwi. Nar it-tnejn, is-Sur Barroso kien qed il-kelim ġi interrott. Naddu għas-Sur Cashman għal minuta u nofs. Grazzi President, President Barroso, President Van Rompuy, jien għandi design sekonda u ma tantx għandi żmien biżejjed iżda nixtieq ngħid lilkom u lill-Kamra biex tirriflettu fuq dan bħala kellim tar-rapporter fuq ir-review mid-term tal-MDGs Eh, Nazzjonijiet Uniti qed twassar li f'design sekonda sakemm impoġġi bil-qiegħda jiena 45 persuna ser tmut fid-dinja li qegħdin tiżviluppa. Mewt għal kull żewġ sekondi. Mewt li ġejja minn Mart, eh, nuqqas ta' nutriment, minn komplikazzjonijiet fil-ħlas, eh, AIDS, TB, malaria. Kull sekonda qed isiru dawn l-affarijiet u qed imut xi ħadd kull żewġ sekondi. Għal daqstant l-MDGs tagħna tal-G20 huma importanti u rridu mmexxu wkoll fin-Nazzjonijiet Uniti. Għal daqstant aħna rridu nżommu l-impenn tagħna President biex inkomplu nagħtu fondi lil dawk il-proġetti ta' stant importanti fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Għandi 20 sekonda oħra u nitlob lilkom f'din il-kamra biex ma ngħidu xejn sakemm jispiċċali il-ħin tiegħi u nirriflettu f'dawk il-45 mewta li ser ikun hemm f'dawn it-30 sekonda. Thank you, colleague. Uh, Madam Sharon Bowles, one minute thirty. Is-Sinjura Sharon Bowles, minuta u 30 sekonda. Grazie, President, President Van Rompuy. Jena grata li jinti edha jgħata unnek u bħala ċer tal-Komitat Ikon nishtiq najt li nishtiq li jinti tkun ħafna iktar unnek u fil-Komitat tagħna bħal fil-rol tijak ta' Task Force għaliex meta inti toħroġ bidejat kull sorveljanza multilaterali ser taslilna taħt il-kodeċizjoni u jekk aħna ndumu ma nittrattaw din il-kwistjoni iktar sandumu biex nifmu id-deċiżjonijiet tiegħek u inti għandek xi ideat ukoll. Naddu għal konklużjonijiet tal-Kunsill jiena qed nara li huma jeħtieġ qed jitolbu azzjoni rapida fuq l-AIFM u fuq derivatives. Huma mhux qed jagħtu prominenza lil Capital Requirements, Direttiva tal-Capital Requirements, CRD 3 li tpoġġi l kapital fuq Trading Book. Issa Trading Book Capital uh, ingħatat pressjoni mill-banek qabel il-kriżi u fil-fatt dan wassal għal spekulazzjonijiet li kienu iktar attrajenti u di kienet attività li kienet fundamentali għal kriżi. Issi għal dit tlieta automatikament ser iħassar il-kazino, inaqqas il-kazino banking minnar ma jkunem problemi għal daqstant għalfejn mhux qed nippruvaw nieħdu azzjoni iktar kmieni u implementazzjoni iktar kmieni. Fl-aħħar mill-aħħar jiena naċċetta eh, u nilqa eh, l-istress test tal-banek biex dawn isiru pubbliċi u kieku forsi saret qabel kienet issolvi xi ftit mill-problemi ta' dejn. Però din hija xi ħaġa essenzjali issa li l-istress test applikati ikopru l sfidi kolla u l-tħassib kollu tas-suq għax inkella il-problemi kienu jkunu ħafna iktarar. Grazzi. Is-Sinjura Tavela. Huwa unur għalija li narak għonek bħalma uwa unur li nara l prezidenti oħrajn li rajna diġà fi Strasburgu. Jiena nixtieq ngħid li l-approċċ tiegħek kalm, tranquill, apprezzajtu ħafna f'dan il-moment ta' kriżi. Fl-aħħar summit il-Ġermanja aċċettat li l-Unjoni għandha bżonn ċertu riforma ta' tmexxija ekonomika. kollu ma aċċettax il-proposta ta' Franza din il-governance t-tġi imwetqa fuq il-livell ta' 16 membru ta' zona euro. B'dan il-mod aħna mixin lejn tmexxija ekonomika ta' 27 sat membru mbagħad kollha tal-Unjoni Ewropea u lek bħala politika ekonomika. Jista' jkun hemm 27 ekonomiji bi 18 il-muniti differenti b'livelli ekonomiċi ta' rata tal-imax differenti Ovvjament dan kollu impatt u eh, għajjem ċertu tħassib għal qafas tal-żona euro. Il-kollega Ehrenhauser għal minuta. Grundsätzliche Worte zu Europa 2020 anmerken. Ich denke. Für Rigward l-Europa 2020 Jiena nista' ngħid li kien hemm progress f'dak li għandu x'jaqsam għal aktar tkabbir biex ikun hemm tkabbir sostenibbli, iżda ma nistgħux ninsew li hemm problema ewlenija li ma ġietx li ġiet solvuta. Jiġifieri kif ħanoħorġu minn din l-ossessjoni ta' tkabbir, kif nistgħu nevitaw li ikun hemm kriżijiet oħrajn fil ġejjini Skont im nistgħux nagħmlu mod li ma jkunx hemm riforma ta' sistema monetarja. Għaldaqstant rridu naraw jekk jagħmel sens jew le li ikun hemm eh, kwistjonijiet uh, politiċi indipendenti li kollhom tweġiba politika indipendenti skont l-istat u skont il munita differenti. Sinjura Hubner, grazzi President. Ir-riformi mhumiex sostitut għal bidla eh, strutturali u għal politiki tal kabbir sostenibli u għalek rrit nitkellem dwar ir-rwol tal-politika ta' koezjoni għal mekkanizmu ta' żvilupp tal-istrateġija tal-2020 u għalek il-Kunsilla inna sinjal ċar biex nivolvu din il-politika fiħdan l-istrateġija kollha tal-2020 għal din hija politika li kienet xejra pozittiva fil-strateġija tal-Lisbona Dan rajni mill-komunikazzjoni ta' marzu dan l-aħħar tal-Kummissjoni. Għala, għaliex hemm rabtiet vinkolanti li kunem progressi li jiġu trasferuti kemm għall-istati membri kif ukoll għal-belt jew reġuni. Dawn l-entitajiet irridu jibdlu dawn il-miri u jwet u fil-prattika. U importanti li kunem monitoraċ u appoċ biex ikunu jistaw jiksbu il-miri u rritu kunem ukoll mekkanizmu ta' sanzjonijiet Fuq il-tmexxija ekonomika jien nixtieq nappoġġa bisħiħ l-idea li mmorlu lil in mis-sorveljenza fiskali għal fatturi marbuta mal-kompetittività li tuwaslu għal bilanċi u nemmen ukoll li llum biċċar rridu ngħidu burġenza kbira għala s-sorveljanza fiskali ma ħadmitx u l-patt ta' stabilità u tkabbir ma tax il-frott li xtaqna. Jekk inkomplu nserħu fuq il-disciplina fiskali ċentralizzata, forsi dan jista' jwassalna għal tmexxija ekonomika aħjar, iżda mhux sejretina tmexxija Ewropea aħjar. Grazzi. Grazzi. Issa, s-sur Hawregwi għatondo għal żewġ minuti. Grazzi President, eh, Onorevoli Van Rompuy, Sur Barroso, jina naqbel li fil-laqa ta' nar il-ħamis il-Kunsill Ewropew ħa deċiżjonijiet li huma importanti ħafna. Deċiżjonijiet li laqa stajna nobsruhom li jistgħu jitwetqu 24 xhur ilu. Il-kriżi ċaqlaq l-Ewropa, din rajnija fl-istorja u dan huwa punt importanti ħafna. Kenna kriżi importanti ħafna u minħabba fekk tieħdu deċiżjonijiet, esplorajna modijiet differenti, ħut minnhom kienu deċiżivi għall-Ewropa u deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Kunsill Ewropew ħut minnhom ġo msemmija, iżda u importanti li jkun hemm reviżjoni ta' trattat u kunem konferenza intergovernativa biex hemm riforma tal-protokoll 36 ta' Lisbona. Dan, ifisser Alex, sinjuri, li aħna għedin ħarsu li ndaħlu 18 il-membru ġdijt f'dan, il-parlament u biex ikun hemm rappreżentazzjoni aktar ġusta ta' ċertu pajjiżi minn dik li għandna bħalissa Forsi iva, iżda nixtieq ngħid li din id-deċiżjoni li ħal Kunsill hija waħda importanti biex ikkabbar in-numru ta' rappreżentanti tal-Parlament Ewropew u jekk jien informat sew l-IGC diġà ħadet deċiżjoni. U naqbel, nifraħ li Sur Van Rompuy għal din id-deċiżjoni għalix jena nħoss irrit ikun hemm ratifika mill-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea għal din id-deċiżjoni biex bekk il-Parlament Ewropew ikollu livell regolamentat aħjar ta' rappreżentazzjoni u jkun hemm 18 il-membru ġdid biex jirrappreżentaw ċittadini Ewropej. Grazzi. Sur Van Rompuy, Sur Barroso, nilqaw din id-deċiżjoni tal-ġimgħa li tal-Kunsill Ewropew biex nibdu niftħu d-negozjati mal-Iżlanda Illum fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin fil-Parlament ir tiegħi fuq it-sobija tal-Unjoni Ewropea minnaħa tal-Iżlanda kienet pożittiva u l-kollegi tiegħi qablu li jistgħu jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Iżda rridu nsibu soluzzjoni komuni fir rigward is-sajt jew il-bidja. Aħna nemnu bisħieħ li l-Iżlanda jistgħu jilħqu il-miri uħut minnom diġa u tista eh, tħaddan l-aki komuniter u ssir parti mill-familja Ewropea. l izlanda tista' tkun ta' kontribuzzjoni għall-Unjoni Ewropea għandha tradizzjoni demokratika, għandha esperjenza fil-ħarsin tal-ambjent u tista' tapplika l-politika Ewropea fiż-żona Artika. L-Iżlanda għandha ħafna x'tikseb minn wara s ħobija tagħha, mhux biss istabilità ekonomika, iżda wkoll għall-influenza akbar fuq livell internazzjonali u nkella influenza akbar fir-rigward id-deċiżjonijiet marbuta mas-suq intern. Min-naħa l-oħra, aħna nafu li l-opinjoni ta' fir rigward l-sobija tal-Unjoni Ewropea biċ ċittadini tal-Iżlanda hija maqsuma. Rridu nappoġġaw għalhekk is-sobija tal-Iżlanda jekk ikun il-każ u dan jista' jwassal għal dibattitu li għat il-frott fi rigward il-punti pożittivi u negattivi marbuta ma' din is-sobija u jista' jwassal għal għażla informata ta' ċittadini tal-Iżlanda. Wara il-proċess ta' sobija jkun hemm referendum minn naħa tal-Iżlanda biex tara x'inhija l-opinjoni pubblika u jekk jistgħu jappoġġaw ir-riżultat ta' dan id-dibattitu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda. Grazzi. Thank you. Grazzi. Is-Sinjura Lambrinidis għal minuta u nofs. Is-snin tal-euro tal-tramuntana u ta' nofsinhar qegħdin ikunu differenti flok jiġu konem hemm konverġenza li jom. Dan għaliex fin-nofsinhar hemm turizmu u bidja iżda tramuntana għandha ekonomija aktar fir-rigward l-industrija. Kien hemm riformi iżda dawn ir-riformi żviluppaw ruhom fir-rigward il-konsum. Minnaħa l-oħra fit tramuntana naraw li kien hemm żvilupp differenti tajjeb għas-suq Dan nistaw naraw li l-tmexxija hija l-muftiħ ta' kollox u dan irridu ndaħluh fil-prattika għaliex bħalissa hemm ċertu żvantaġġi ta' budget ta' ċertu pajjiżi oħrajn għandhom vantaġġi budgetarji. Biex bekk nofsinhar jistgħu joħorġu minn dan iċ-ċik vizzjuż, ċiklu vizzjuż, irrid ikun hemm eh, saffi differenti ta' tibdiliet, irrid ikun hemm aktar esportazzjoni tal-prodotti u anke tas-servizzi, u rrid ikun hemm eh, Eurobonds ukoll. Ovvjament dan ifisser li dawn il-miżuri ma jridux jittieħdu b'tali mod li ma jkunx hemm kompetitività zlejali bejn il-pajjiżi differenti bħalissa qed jittieħdu miżuri skont il-sitwazzjoni differenti tal-istat membri differenti dan mhux sew. Aħna minnaħa l-oħra rridu li ikun hemm qatt ta' miżuri li jagħmlu minn kollox biex ifittxu li jagħmlu tajjeb għal deficits ta' oħrajn u inaqsu deficits ta' pajjiżi oħrajn. Grazzi, Mendes de Vigo. Inti awtorizzajt maġni, użajt maġni sabiħa ħafna rridu biex ngħidu hekk eh, konna ċfna tajjef kasta maltempata. Aħna ħadna miżuri differenti fl-Unjoni Ewropea li ma kinux eh, laqas nistgħu nobsruhom ċertu pajjiżi li naf dwarhom. Se jiġri fil-ġejjini nittamaw li dawn is-sitwazzjonijiet ma jerġawx eh, jitfaċċaw, ġifiri, l-lestu ruħna minn qabel għal dawn il-problemi bħal per eżempju l-krizi. Jiena naqbel iżda fl-ebda każ il-Kummissjoni miser tagħmel supervizjoni tal-budgets nazzjonali qabel ma jiġu approvati mill-Parlamenti nazzjonali. Jiena fil-fatt dan smajtu draj, ħafna drabi smajtu minnaħa tal-Kummissarju Ren. Għal bil-kontra, hemm bżonn ta' aktar kuraġġ. President Van Rompuy, fir rigward eh, l-Unjoni Ewropea jien ma rridx inkun taħt il- protettorat tal-Unjoni Ewropea. Iżda ma rridx inkun li eh, taħt idejn min ma jkunux il-kuraġġ, iżda min ikollu, rrid inkun taħt idejn min ikollu l-kuraġġ li jieħu azzjoni. Mhix kwistjoni li ma nitħassibx x'qed jiġri fiż-żona euro għax m'għandix l-euro dan huwa li jfisser li tkun u li nkun hemm ħaseb anki jekk l-affarijiet ma joqtux liri direttament għaliex l-impatt tal-kriżi xorta minn hemm ħajolqot lilna l-koll. Fir-rigward il-faqar inti tkellimt li m'hemmx flejjes. Iżda l-Ewropej eh, ġew meqjusa ta' suċċess għaliex dejjem taw tweġiba soċjali. Jina nemmen li f'din is-sena tal li qed infakru l-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali rridu jkollna politika attiva anke f'dan il-qasam ukoll. Is-Sinjura Trautman għal minuta u nofs. Signori Presidenti, intom tonna l-ewwel il-pożizzjoni tal-Ewropej għandha tkun maquda unifikata flimkien biex naslu għal G20 minħabba biex ikun aktar kredibilità fuq il-livell euro dinji imma hemm il-kredibilità ta' ċittadini qed jistenna li l-Unjoni hija kapaċi li toħroġ mill-kriżi. Jiena kont qed nistenna li l-Kunsill tal-Ewropew jasal għal trattament igwali tal-budget is-sorveljanza makroekonomika ta' servizzi finanzjarja. B'dan ma sarx. It-tieni punt wara ġifieri li rajna ma kienx hemm solidarjetà bejnietna l-Unjoni Ewropea għandha tkun ta' quddiem biex noħorġu minn dan il-problemi l-Unjoni Monetarja Ekonomika qed tbati minn dawn il-problema hemm divergenzi bejn eh, politika monetarja monetarja u politika ekonomika u 27% ta' rizervi tal-Banek ċentrali qed naraw li qegħdin sofru. L-euro man mandiġ kun tissinifika li l-ħajja hija għalja għall ċittadini rridu mhux biss nissiguraw l issu imma rridu nassiguraw li ċittadini li aħna kapaċi flimkien noħorġu mill-kriżi. Umbat il fat ikun hemm iktar regoli għal budget fid-dan iż-żmien ta' kriżi ma rridux eh, minħabba fekk inġibu iktar riċessjoni. L-istrateġija tal-2020 għandha tkun kompanjata minn mezzi finanzjarji li jkunu biżejjed biex torjenta l-ekonomija lejn iktar investiment eh, solidari u kien hemm iktar posit ta' xogħol. Sur President, dawk li jitkellmu llum eh, li jitkellmu bċertu waqaf għaddilek il-ħin, sinjura. Il-President, waqaf il-kelima. Monsieur president l Delvo għal minuti meta qed ngħaddu minn din il-kriżi nafu kemm eh, huwa iktar bżonn jus li nkunu navanti u nkunu kreattivi. Il-Kunsill għadda għal pass ieħor nisperaw li jkun pass grant għax veru nixtiequ li jkollna governanza ekonomika aħjar ma rridux nkunu l-użu il-koordinament mhux biżejjed. Nistgħu naslu għal federazzjoni budġetarja li mhux għax nkunu eh, obbligati nagħmlu hekk miċ-ċirkostanzi, imma għax niddeċidu li nagħmlu hekk dawn ir-deċiżjoni tal-Kunsill il-fatt li aħna nevitaw il-problemi tal-patt ta' stabilità u ta' tkabbir hija ħaġa verument tajba, imma m'hemmx disċiplina ta' baġit jekk ma jkunx hemm sanzjonijiet. Eh, eh, dawn tkellimna fuqhom imma ma ġewx mhux qed jiġu obbligi l-scoreboard fuq dwar il-kompetitività u hija ħaġa tajba e, e, hemm bżonn li jkollna tkabbir sostenibbli u kompetitività. It-taxxa tal-banek il-fatt li jkun hemm dawn il-Global Financial Transaction Tax il-reglamenti kollha għal servizzi finanzjarji dawn id-deċiżjonijiet sur President konna nemnu li nistgħu naslu għalihom ftit ta' ġimgħat ilu kienu biss ipotezi. Għandek raġun hekk hekk. Ġifri l-kultura mbidlet, kultura mill-font mbidlet. Dawn huma passi żgħar Ewropej imma issa bil-fors rridu naraw li f'Ottubru l-istati membri jiddaħlu fis-seħ mod konkret dawn l-orientazzjonijiet għalhekk sta għall-Kunsill issa li dawn il-passi ta' ġigant storji jista' jibqgħux biss passi eh, storiċi jew inkella eh, naraw li verament se jkunu għal ġita ċittadini ċittadini għal ħajja tagħhom ta' kuljum. Grazzi ħafna. Thank you, madam. Grazzi ħafna. Onorevoli kollega Gianluca Susta minuta u nofs. Grazzi, President. Sur President tal-Konsil, la darba jiena jgħat lejn l-axħar fiex nitkellem nishtiq napoġġak. Jina għamilt sow, naħseb li jinti tfakkar li jinti mish qed titkellem fisem il-gvernijiet iżda tal-Ewropa u tal-Unjoni Ewropea. Din hija stqarrija ovvja, iżda l-ħafna jidher li mhux il-każ dan. Għal daqstant nitolbuk tinsisti fir-rwol tiegħek sabiex bekk il-presidenza stabli tal-Unjoni Ewropea twassal għal stimolu għal teġġiġ tal-gvernijiet biex mill-paroli għaddu għal-fatti Naqblu mal-ideja ta' task force ta' dan l-aħħar xhur u anke mal-fatt li il-kapijiet ta' stat ta' tal-gvern ġew imġela biex eh, jitrasponu dokument li huma importanti ħafna. Dik nitraduċu l-affarijiet fil-fatti, iżda ma nkunux konvinti li l-Istati membri kollha jridu jitraduċu dawn il-kien fil-fatti, dan ikun pass importanti ħafna. Per eżempju, ma nafux jekk l istarijiet fil-dokument aħħari fuq it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjari tal-banek tassew u sejjed wetqu. Qed nistennew konklużjonijiet min-naħa tat-task force biex naraw jekk dawn l-istrumenti jistaw xikunu tassew effiċjenti fir rigward it-tmexxija ekonomika u anke fuq l-istqarrija ta' tkabbir biex tassew ikunu azzjoni politika li tassew titwetta. Aħna ridna il-proċess ta' kostituenza li mbagħad wassal għal trattat ta' Lisbona biex ikun hemm innovazzjoni u għalhekk nittamaw li il-President tal-Kunsell ikun jista' jinkompli jinsistu fuq dawn l-affarijiet biex dawn jitwettqu. Grazzi, is-sur Hokmar kal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Grazzi għal starrija tiegħek tal-lum nistgħu lkoll nistgħu naqblu mal-konklużjonijiet u mal-lanijiet stabiliti mill-Kunsill Ewropew. Għandi tliet punti li nixtieq nitkommenta dwarhom. L-ewwel dwar l-euro. Jiena nħoss li jekk rridu niksbu li huma stabiliti minn qabel bħal pereżempju eżempju sanzjonijiet minn qabel u awtomatiċi għal dawk li ma jkunux qed isegwu regoli, aħna konna qafas aktar b'saħħtu li nittamaw ifisser twelit mill-ġdid tal-euro li tkun aktar b'saħħitha b'qafas aktar b'saħħtu milli li kellna qabel. Dan tassew ikun kontribut għal ġejjieni tal-ekonomija Ewropea. Iżda dan jimplika ovvjament li neħtieġu nagħmlu ħafna affarijiet fir rigward it Jiena nilqa' il-miri ċari li stabilejta hawnhekk iżda nixtieq infakkar il kulħadd li x-xogħol ibes u l diffiċ diffiċli iridu jittieħdu u ma jittihdux billi nqogħdu nistabilixxu x'inhu mal-miri. Rajna dan mill-proċess tal-Osbona. Irridu nkunu kapaċi nieħdu deċizjoniet koraġġużi biex niftħu għal aktar kummerċ, aktar investituri u aktar innovazzjonijiet. Dan jeħtieġ li nagħmluha għaliex inkella kull ma nkunu għamilna huwa li nqogħdu ndomu l-affarijiet u mbagħad jirġu jitfacċaw il-problemi. U fl-aħħar issa deħlin fażi ta' ekonomija globali li tista' tkun karatterizzata bit-tnaqqis ta' deficits. Dan ħajseħ fl-Istati Uniti u anki fl-Ewropa u nafu xinu ma sogri marbuta ma dan it-naqqis tal izvilup ekonomiku. Rridu naraw kif ħanistamilaw l-ekonomija marbut ma dan u fir rigward l-investimenti jiena naqbel mal-konklużjonijiet tal-Doha Round. Dawn rridu jiġu msaħħa biex bekk ikunu konsistenti. Ma nistax nifhem taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji li txekkel il-kommerċ u l-likwidità u ħat kompli poġġi diffikultajiet fuq il-pajjiżi li għandhom deficits kbar biex bekk ikonna irkupru biex id-dinja tkun aħjar. Grazzi ħafna. Minuta issa għal Kollega Zalewski. Panowie e, przewodniczący. E, prezydent, prezydent Van Rompuy, l-aħħar kriżi li wettaqna fl-Ewropa turi li minkejja li għanna trattat tal-Lisbona l-Unjoni Europea għanda problema u għadha mhix integrata biżejjed fir rigward il-ġestjoni tal-ekonomija. għanna problema meta jkun hemm pajjiż jew tnej jew anki tlieta jkunu affettwati minn problema, din il-problema sir komuni għall-Unjoni Ewropea u għalhekk il-Konsill Ewropew nħossu li huwa importanti ħafna li ħares dawn il-konklużjonijiet u nħossu li huma linja gwidi tajbin. Hemm bżonn li jkun hemm koordinazzjoni tal-budget, irridu nagħmlu koordinazzjoni għal dawk il-pajjiżi li ma jirrispettawx ir-regoli u huwa pożittiv ukoll li ma nħaloqx klabb esklusiv għal dawk li huma parti minn żona euro. Xeridu niftakru li din hija munita li ħadd tinvolvi mhux biss il-pajjiżi membri li jinsabu fiż-żona euro, iżda anki dawk li jixtiequ jissieħbu fiħdan din iż-żona euro, għalhekk huwa importanti li dawn il-pajjiżi wkoll ikunu jistgħu jieħdu sem fil-proċess ta' deċiżjonijiet marbuta maż-żona euro. Grazzi. Jutta Steinbrück. Il-Signora Jutta Steinbrück. President, jiena nħoss li hija xaġa siwja importanti ħafna li l-koll qed nagħmlu l-isforzi kbar biex nistimulaw il-tkabbir u l-impjiegi u nagħmlu tajjeb għal kawżi tal-kriżi. Rridu nitalmu mill-iżbalji tal-passat biex nevitaw li jkun hemm nuqqas ta' kompetizzjoni u qatt ma ninsew dawn l-affarijiet, jiġifieri speċjalment li niġġieldu kontra l-faqar. Ħafna gvernijiet Ewropej m'għandhomx ir-rieda li b'mod impenjat jilqaw il-proposta tal-Kommissjoni biex niġildu l-faqar. Il-laqa tal ġimali li għaddiet tal-Kunsill Ewropew kien kunsill li dajjef fil-miri stabilita qabel. Aħna biex naqsu l-faqar b'20 miljon persuna din mhix biżejjed, rajna nuqqas ta' rieda rridu tnaqqis ta' 25% ta' dawk li qed jgħixu fil-faqar u naħuha mill din il-linja tal-faqar għaliex il-faqar huwa periklu għall-Ewropa kieku dak kien ikun eh, riżultat sievi. Grazzi. Um, President, jina xtaqt nejt ċaġa li l-President Van Rompuy li għadu kem tela xtaqt ngħidlu li l-kulħat li eh, il-fat li jekku ma jrix ikun fil-parti mill ma jitoġbux l-karikatura ma jaċċettax li jkun parti minna. Qed nitkellem fuq il-strateġija ta' kontroll budġetarju u għalek sur indirizza li lek. Għandi proposta xnamela hawnhekk li konna diġà semmejnija fil-Kumitat tal-Budget li eh, task force dawn jerġgħu dan jerġa' jibda konvenzjoni dwar il-budget. ċifri meta qed ngħid nitkellem fuq iktar regoli, nkunu nistgħu naħdmu mhux biss fuq il-kontroll imma naraw kif jistgħu jinqasmu ir-rwol bejn eh, l-infiq Ewropa u l-infiq ehm, nazzjonali meta nitkellmu fuq awtoritajiet ta' koordinament ta' sanzjonijiet u ta, regoli, naħseb tajjeb li nitkellmu wkoll minn dan l-aspett. Grazzi ħafna. Kollega Oreste Rossi, għal-minuta. President, kollegi, isimaw bil-reqqa jina smajta bil-reqqa l-istqarijiet tal-presidenti u tnej għalu li ħajkollhom kollaborazzjoni sfiqa mal-Parlament Ewropew, governanza, l-strateġija tal-2020 dan fisser li task force wassal għal li wetta l proposti reali. Rridu kooperazzjoni eh, budgetarja u anki namlu tajjeb kemm fil-rigward l-ambjent kif ukoll nuklear rridu nwettqu dawn l-affarijiet, nafu li hemm kriżi, hemm ħafna telf ta' xogħol u għalhekk iċ-ċentru Ewropew għall iżvilupp tal tal-taħriġ qed jistima li ħajkun hemm aktar minn 5 miljun Eh, posta xogħol li ħaj tilef u rridu nieħdu postom b'impjiegi li jkunu kwalifikati. Dan huwa importanti li jkun hemm it-taħriġ biex ikun hemm ġenerazzjoni ġodda għal Ewropa ġdida. L-Onorevoli Mauro. Grazie President. Grazie President. President tal-Kunsill, eh, eh, l-Onorevoli Van Rompuy, uża espressjoni, espressjoni gradwalment li vetturi kemm għaddej minn żmien diffiċli il-kelma gradwalment turi li l-grad ta' rida tal-pajizi membri mhux l-istess, din l-espressjoni tfisser li l-affarijiet tajbin li jinsabu miktuba fil-konklużjoni tal-Konsill ridu jiġu imtemmija u imwetqa u kif ħanaddu mill gradwalment għal malar kemm jista' jkun, kif ħanaddu minn gradwalment għal malajr u tajjeb. Jiena nħoss li rridu naffrontaw u nitkellmu mal-President tal-Kummissjoni li it-tmexxija politika ta' bħalissa, it-tmexxija politika politika ta' din l-Ewropa li tipprova twettaq l-inizjattivi trid tkun għal qafas istituzzjonali tagħna tiġi mill-President tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni li tittamil proposti, tikkonkludi dan il-proċess u tittaminna kapaċi li konna l-innovazzjoni. Grazzi. Mr. President. Grazzi, kollegi, il-President Barroso. Xi uħut li staqsawni domandi mhux qegħdin aktar preżenti fil-Kamra, Nipprova nwieġeb xorta. Ir-rwol tal-Parlament Ewropew huwa importanti ħafna fl-istrateġija tal-2020. Il-kollega Fortman Kuhl tkellmet u qalet li l parlament Ewropew għandu dritt li kollu strateġija li tiġi mwetqa. Jiena nħoss li l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti x'jaqdi, hija responsabbli biex noħorġu mill-kriżi biex naslu għad kabbir u rridu li taħt il-konsolidazzjoni fiskali u tkabbir namlu aħjar minn dawn l-ħara snin il-Parlament Ewropew l-ewwel nett irid ikollu rwol ewlieni bħala koleġislatur biex nadottaw il-leġiżlazzjoni mresqa fir-rigward l-inizjattivi ewlenin. Il-Kommissjoni adottat l-ewwel inizjattiva ewlenija fir-rigward Fir rigward inizjattivi oħrajn, għanna sitt inizjattivi biex nwaslu għal programm u dawn l-inizjattivi waslu għal proposti leġislattivi u għalhekk il-Kummissjoni qed jistenna mill-Parlament Ewropew biex indaħlu dawn l-inizjattivi fil-prattika malajr kemm jista' jkunu b'mod koerenti. Inħares l-Parlament Ewropew biex ikun hemm adozzjoni malajr ta' dawn l-inizjattivi. It-tieni, jien nħoss li l-Parlament Ewropew rrid ikollu rwol aktar attiv taħt l-istrateġija ta' Lisbona u anke fir-rigward l-istrateġija tal-2020. Pożizzjonijiet f'waqthom mal kemm jista' jkunu komuni. Il-Parlament jista' jkollu rwol ukoll fil-mobilizzazzjoni tal-Parlament Nazzjonali. Sta naħseb li hemm lok biex nresqu dan id-dialogu minn diskussjoni ġenerali fuq l-istrateġija tal-2020 u jiena kontent nħossem fl-ewwel fażi tagħhom dawn id-diskussjonijiet iżda issa rridu nimxu lejn kwistjonijiet aktar speċifiċi bħal pereżempju il-ħames eh, oqsma tal-istrateġija, l-politiki tal-enerġija, tal-efficienza tal-enerġija, l-ġlida kontra l-faqar u anki l-prestazzjoni multinazzjonali. Il-Parlament Ewropew irid ikun attur ewlieni biex bekk l-istati membri jkunu jistgħu jżommu mal-impenji tagħhom u anki għall-miri tal-istrateġiji tal-2020 u rakkomandazzjonijiet tal-Kommissjoni. Dan huwa punt importanti. Naf li uħut minnkom muntom sudisfatti, ridna ambizzjoni ola fir rigward il-monitoraġġ tal-istrateġija. Iżda fil-fatt hemm ċertu titjib u jiena nixtieq li intom ma tistottotimawx il-valur ta' dan it-titjib hemm miri nazzjonali speċifiċi u dan jagħmilha possibbli li jkun hemm monitoraġġ b'mod konkret mhux biss dak li qed iseħħ mod ġenerali fl-Ewropa iżda qed jagħmel kull pajjiż fil-kwistjonijiet differenti. U dan nista' nagħmluh u nittama li jsir mill-Parlament Ewropew. U anki mal-istituzzjonijiet oħrajn, ovvjament. Il-priorità minħabba eh, li hija s-sena li qed infakru l-faqar hija l-faqar il-priorità. U għalhekk rridu nieħdu vantaġġ ta' din is-sena li hija s-sena li tinfakru l-ġlieda tal-faqar u l-esklużjoni soċjali biex nwaslu għal politiki. Ma kienx faċli li naqblu ma din il-mira fuq il-livell Ewropew uħut kien kellhom ċertu dubju rigward is-sussidjarjetà, iżda xorta waħda nexxinna niksbu ċertu impenn u għalhekk inħoss li aħna rridu azzjoni viżibbli diġà minn issa din is-sena. Dan għaliex għandna emerġenza wkoll fir-realtà soċjali tal-Ewropa biex nerġa' norbot ma l-istrateġija tal-2020 bħala awtorità budgetarja l-Parlament Ewropew jaqdir wol tiegħu fir-rigward id-definizzjoni tal-qafas multianwali tiegħu irid jirrifletti l-prijoritajiet tal-2020. Ħanoħorġu bir-reviżjoni budgetarja f'Settembru nħoss li dak ikun il-mument li nitħadnu f'diskussjoni wiesa tal-futur tal-perspettivi tagħna fost l-idejat li diġa semmow fil-diskussjoni preliminari tal-Parlament. Nishti irrot ħajra l dokumenta ħidma ta' għal-Massur ta' din il-ġimma kif ħan wieġbu u nħorġu minn din il-kriza, minn din il-krizi. U l-idejat li ħarġu kienu kif nistaw niddeċidu, kif nistaw nofqu fuq il level Ewropew u jista' jintefaq fuq il-livell nazzjonali. Din hija xogħol għal Parlament Ewropew frabta sfiqa ma' l-istituzzjoni oħrajn. Jiena nixtieq ngħid il-Kummissjoni hija lesta li taħdem magħkom f'dan il-qasam. Punt ieħor Mr. Cashman fir-rigward l-MDGs. Jiena naqbel bil-kbir ma dak kollu li qal rridu nżommu dan il-momentum f'dik il-kwistjoni, speċjalment issa li hemm ħafna xkil fir rigward il-budgets tal istati Membri tagħna kun diffiċli li nkunu ċerti fil-rigward l-impenni tagħhom. Il-konklużjoni tal-Konsillu ma tajbin u fl-ittra ma Sur Varrompoj, meta ndirizzajt il-kollegi tal-G20, aħna ħanamlu punt fuq dan. Aħna qegħdin nirreferu fisem l-Unjoni Ewropea u qed inqisu kol l-impenji li għamlu l-Istati Membri tagħna li l-Unjoni Ewropea tibqa' impenjata li tappoġġa l-kisbit fir-rigward l-MDGs sal-2015. Jiena nħoss li dan huwa possibbli jekk l-imsieħba kollha juru impenn eh, sod dak fir rigward il-G20 u l g 8 li ħajkun hemm fil-Kanada dan fit-tmiem il-ġimgħa. Kien hemm uħud li staqsew dwar stress testing. Jiena nħost li kienet eh, stqarrija pożittiva, sinjal pożittiv fil-summit ta' Toronto u pass iktar il-qoddim biex nuru l-aspetti pozittivi u l-prospetti pożittivi tal-Unjoni Ewropea. Rajna l-skop ta' xol tal-Kunsell Ewropew li qed jiġi diskuss mill-partijiet kollha interessati, partikolarment mill-Kumitat tal-Supervizuri tal-Banek Ewropej rridu nirrispettaw is-superviżuri nazzjonali u anki l-superviżuri tal-finanzi. Id-deċiżjonijiet ħajtieħdu fil-jiem li ġejjin u nittamaw li jkun hemm approċċ siwi li jiżgura li jkollna rappreżentanza wiesa possibbli u nqisu wkoll l-skeda ta' ħin fir-rigward il-pubblikazzjoni tal-riżultati sa tnejn tal ulju biex ikun hemm bilanċ. Jiena nemmen li r-riżultati rriti isu wkoll l-iżviluppi fir rigward is-swieq tal-dejn sovran biex bekk ikun hemm analiżi li jindirizza l-pressjonijiet xierqa fir rigward is-swieq tal-dejn sovran. Dan rajnieh f'din il-kwistjoni dan l-aħħar u rridu li ninvolvu l-partit kollha interessati, anke l-Kummissjoni. Fl-aħħar Uħut minnkom semmow il-kwistjoni tal- tnixijiet ta' żejt fil-golf tal-Messiku. Il-biraħ irċevejt tarif biex niżgura li l-miżuri kollha jittieħdu u nixtarru l-azzjonijiet kollha minn din id-diżastru naturali u ekoloġiku. Jiena nħoss li mhux il bpbs iżda l-industrija kollha iridu jitalmu minn dawn l-dawn l-avvenimenti. Rridu nieħdu l-passi kollha ta' sigurtà kemm għal tajjeb ta' ċittadini kif ukoll l-ambjent. Aħna qegħdin namlu reviżjoni tal leġiżlazzjoni f'dan il-qasam u ħdimna anke qabel il-kriżi. Kenna laqat mal-Istati Baltiċi fejn imsieħba tagħna bħal pereżempju Finlandja għajmu l-kwistjoni tal-konsegwenzi possibbli f'każ li jkun hemm tnixxija bħal dan tip, per eżempju fil-Baħar Baltiku, x'ser jiġri? Aħna diġà qed naħdmu fuq dan ir-rigward. Jiena nħoss li l-sitwazzjoni li ġrat fil-Golf tal-Messiku għandha tiġi vitata, ma jistax ikun hemm ovvjament 100% garanzija li jkun hemm sigurtà iżda il-Kummissjoni mhux toqgħod lura milli daħal bit-tibdiliet jekk ikun hemm żviluppi fi rigward reviżjoni tal dak li seħ fil-Golf tal-Messiku. Aħna qegħdin naraw mar-regolaturi biex naraw x'inhija sitwazzjoni. Namlu kontatti mal-industrija taż-żejt, anke l-Kummissarju Potosnik ħasem f'Mejju f'laqqa partikolari magħhom u anki f'din il-ġimgħa qed naraw l-operazzjonijiet ta' tweġibiet u anki l-lemsa li wieġbu. Dan juri, dan huwa biss eżempju tal-inizjattivi li tieħu l-Kummissjoni u l-aħħar punt li għamel Euro Mario nixtieq inserraħlu rasu anke l-Parlament Ewropew li l-Kummissjoni ħattieħu l-inizjattiva kollha fi spiritu ta' kooperazzjoni tajba ma' l-istituzzjonijiet kollha Ewropej l-oħra. Palma qed qabel u qatt flaqa oħra, iva ta' bilħa il-Kummissjoni huwa l-Gvern Ekonomiku għaf kwistjonijiet li eh, jiskalaw mill-Stati membri lejn l-Unjoni Ewropea, iżda rridu naħdmu f'kooperazzjoni mal istituzzjonijiet Ewropej kollha. Il-Kunsill Ewropew għandu rwol estremament importanti kif inhu miktub fit-trattat qed nikkooperaw u anki l-Parlament Ewropew ovvjament huwa msieħeb importanti. Għalhekk f'dan ispirtu ta' sobija aħna nistgħu tassew namlu proġett li pamiex il-qoddim il-proġett Ewropew. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew li wrow din il-paċenzja kbira din hija reżistenza li aħna nirridu għall-ekonomija Ewropea tagħna wkoll. Thank you, President. Thank you, colleagues. Grazzi, President. Grazzi, kollegi. Nixtieq nara id-dibattitu. Nala il seduta s-sessjoni li s-sesseħ 12 il-ġurnata oħra nhar il-5 ta' Lulju fi Strasburgu. Grazzi.